we can overrun. Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's uh, start the meeting. Um, I can occupy a little bit of time with the chair's announcement. Ejjew nibdew. Il-laqa nista' natikom l-avviżi tal-lum iżda l-ewwel adottaw l-aġenda ħatmu kontrija u għalhekk isuha bħala adottata l-avviżi tal-President aġġornament dwar it-trilogi li għaddejn palissa dwar l-SRM, mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni, dwar l-SRM il-ħames trilogu sar il-bira mitlieta. Sa ftit wara tminja ta' filgħaxija għall-ewwel darba kena diskussjonijiet dettaljati u twal mal- presidenza griega dwar l-iktar dwar artikolu 16 il-proċess ta' ta' deċiżjoni u kol kwistjonijiet marbuta ma' l-SRM u l-votazzjonijiet. It-trilogu li jmiss se natikom id-data tiegħu waqt naħseb li għandna trilogu li jmiss fi u l-ġimgħa d direttiva tal-kontijiet tal-pagamenti, it-tieni trilogu dwar direttiva tal-pagamenti kontiet tal-pagamenti sar fi 11 ta' frar diskussjoni fukat fuq l-aċċess għal kont bankarju bażiku l-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva proposta kien hemm xi progress li sar imma hemm bżonn ta' aktar diskussjonijiet dettaljati sabiex neħu ftejjim dwar dawn il-kwistjonijiet it tillet Trilogu huwa skeda ta' 26 ta' frar u dan ser jiffoka fuq dispożizzjonijiet marbuta ma' trasparenza meta wieħed jibdel il-kontijiet kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti l-ADR u is-sanzjonijiet. Għanna posponiment tal-iskambju ta' femmit dwar l-istrutturi u l-modalitajiet tal-gvernanza ta' zona euro fil-mandat li jmiss forsi il-membri tiftakru intom illi nar il-ħamis kien hemm talba minn bosta membri sabiex ikonna dibattitu dwar dan is-suġġett xi aġenda tal-ġejjeni u dan ġi indikat fl-aġenda li Bosta agenda li tbatet lil membri l-ġimgħa l-oħra u ġi propost li konna dan l-iskambju illum iżda żewġ membri tal-PPE kitbuli u qaluli illi il-data ma kienieċ tajba għalihom minħabba laqa oħra. Għalek huma talbu illi il-punt jiġi trattat nhar it-tnejn l-24 ta' frar fi Strasburgu. Jiena qbilt mat-talba tagħhom u tistgħu taraw dan il-punt fuq l-abbozz ta' aġenda ta' nhar it-tnejn wara r-rapport dwar it-trojka. Wara dan il-kumitat għandna laqa konġunta bejn Libe u l-Kumitat tagħna sabiex nivvotaw dwar il-biċċa l-oħra tal-ħasil tal-flus kontra l-ħasil tal-flus, votajna l-ġimgħa l-oħra dwar il-biċċa l-oħra u dan ser isir fin-nofsija f'JAN 2Q2 2 ma kenniex ħin ieħor fej nistgħu fej stajna nivvutaw. Għanna pawza qasira sakemm jaslinna l-kafe. Okay, um, now we've got the... Tajjeb wis. Issa. Waslinna l-kafe, u dik kienet l-iktar ħaġa importanti. B'sodisfazzjon merħba lill president tal-Eurogroup għal dan l-iskambju ta' femmit. Fiħdan dan id-dialogu ekonomiku, aħna ser niddiskutu u probabbli la siħa ta' affarijiet, imma fuq l-aġenda għandna il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi sanna dilek il-kelma għall-introduzzjoni ta' xar minuti mbagħad ikonna rounds ta' soltu ta' mistoqsijiet u tweġibiet slot ta' ħames minuti jekk tieħdu l-ħames minuti kollha meta tagħmlu l-mistoqsija tagħkom ma tirċifux tweġiba jekk tkunu jekk tagħmlu mistoqsija fil-qosor tirċivu tweġiba u hawnhekk qed jgħiduli illi għandna kif jinsabu l-affarijiet u kol ir-wawl ta' ġustament fuq l-agenda. U kol il-programma l-2014 il iva jinkludi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajizi. 10 minuti. Grazzi ta' sew, Sinjora President. Eżis membri. Jina naħseb illi kienem taħwida fuq l-agenda anke minħabba fina, u għalek ser nimpro anke fuq l-agenda tagħna, għalhekk se nipprova eh, nitkellem spirtu pront issa. L-2014 kienet sena kritika lina, hija sena kritika mhux minħabba l-elezzjonijiet tal-Parlament biss imma anke għad żona euro hekk kif qed naħdmu sabiex insaħħu l kupru ekonomiku. Għalhekk grazzi tassew għall-opportunità illi qed ittuni sabiex niddiskrivi s-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa u naraw xi prioritajiet għandna l-ġejjeni. F'termini ġenerali, l-perspettiva ekonomika żona euro qed titjib it-tkabbir tal-GDP issa għandu numri ċifri pożittivi fl-aħħar tliet xhur tal-2013 u randament ekonomiku qed jittjib, ikompli jittjib l-attività ekonomika ser titjib matul l-2014 u l-2015. Sa ċertu punt dan huwa xprunat minħabba it-tisħiħ fl-esportazzjonijiet ta' zona euro u kol bitħeġġiġ kbir għanna talbiet domestiċi li qed jaqdu rwol tagħhom fil-irpiljar. L-intejbu il-tjibu l-kondizjonijiet finanzjarji u kol u riformi strutturali għandhom jappoġġaw din it-talba. Il-deficit medja ta' zona euro huwa mbassar għal taħt 3% fl-2014 hekk kif il-finanzi pubbliċi qed eh, ikomplu jissudaw l-Eurostat qalet illi l-ewwel tnaqqis fil-medja tad-dejn tal-gvernijiet f'termi assoluti sa mill-ewwel tliet xhur tal-2007. L-ewwel tnaqqis fil dejn tal-gvernijiet Sabiex insaħħu l-politika budġetarja fi dan iż-żona euro, aħna kellna l-qasra ordinarja tal-Eurogroup f'Novembru sena l-oħra. Sabiex niżguraw l-impens sħiħ tal-istati membri fil-proċess ta' koordinazzjoni li ġi stabilit mill leġislazzjoni ta' Tupek. Aħna kellna dibattitu li kopri kollox fl-abbozz ta' pjanijiet budġetarji fl-2014 u jina nemmen li revizjoni tal-pari tal-Kommissjoni u tizgura u tiżgura wkoll il-konformità mal-patt ta' stabilita u tkabbir. Il-proċess jiżgura illi l-SGP ikun fuq uddim fl-aġenda tal-gvernijiet meta huma jħejju l-abbozz ta' budget tagħhom. Aħna wkoll dedikajna attenzjoni partikolari lil dawk il-budgets illi jinsabu f'sogru ta' non-konformità. L-Istati membri aċċertawna illi kienu ser jieħdu jew qed jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jindirizzaw dawn ir-riski ta' nonkonformità riformi strutturali. Nemmen illi bla dubju ta' xejn ser idumu aktar sabiex jintemmu sar ħafna xogħol f'bosta stati membri u bla dubju ta' xejn l-ekonomiji tagħna qed isiru aktar kompetittivi, swieq tax-xogħol aktar flessibbli u l-iskil għaswiq qed jitneħħa l-amministrazzjoni fiskali tiġi modernizzata u r-riformi tal-pensjoni tal-pensjonijiet qed isiru f'ħafna mill-pajjiżi riformi strutturali huma meħtieġa sabiex ikollna tkabbir sostenibbli fiż-żona euro. Jiena nixtieq nappella sabiex ikollna approċċ aktar komuni sabiex intejbu l-kompetittività jista' jkollna konsegwenzi pożittivi u nistgħu jistgħu jkunu taġit għalina rajna riformi fil-settur finanzjarju permezz tal-Unjoni Bankarja u nistgħu wkoll nisfruttaw setturi oħra fejn nistgħu nagħmlu koordinazzjoni bejnietna. Hawnhekk nixtieq nerġa' ntenni illi nistgħu insaħħu il riformi billi nippermettu aktar żmien fil-miri budgetari jekk ikunu saru il riformi ulterjuri. Imbat nixtieq ngħid kentej dwar il-kisbiet tal-pajjiżi illi benefikaw mill-programmi fiż-żona euro. Grazzi għal ħidma bla eda u sakrifiċċji kbar ta' ċittadini f'dawn il-pajjiżi, il-programmi issa qed iwaslu għal riżultati tangibli. Sa mill-aħħar smieħ l-Irlanda ħarġet mill-programm b'suċċess wara il-ristrutturar ta' settur finanzjarju u kol pjan ambizjuż ta' tnaqqis ta' deficit, il-rendiment tal-bonds irlandiżi tiebu tieb issa hemm kundizzjonijiet tajba ta' finanzjament fl-Irlanda u l-irkupru ekonomiku huwa pjuttost b'saħħtu fl-Irlanda. Is-settur finanzjarju ta' Spanja l-programm ta' Spanja u koll intem b'suċċess il-vulnerabilitajiet ta' settur finanzjarju ġew indirizzati u s sitwazzjoni ġenerali ta' settur bankarju fi Spanja tiebet. Dan inkludi l-aċċess għal fondi riformi strutturali avanzaw u hemm ukoll konsolidazzjoni budġetarja. Dawn il-kisbiet waslu għal kabbir ekonomiku pożittiv u fiduċja fi swieq fi Spanja. Il-Portugal Kif tafu, waslet lejn tmiem il-programm, il-programm nisa fi triq tajba, l-aħħar reviżjoni saħaq dwar is-suċċess fil-Portugal fit-tip tal-kompetittività u fl-esportazzjonijiet immexxija mitkabbir. U hemm sinjali tal-kupru l-aħħar ġimgħa l-Portugal ħa passiħor importanti sabiex ikollu tul sħiħ fissu ħareġ bonds fuq livell internazzjonali b'domanda kbira internazzjonali fil-Greċja fadli l iżda kien hemm kisbiet kbar is-sitwazzjoni budġetarja tiebet surplus primarju primarju huwa mistenni għal 2013 qegħdin nistennew iċ-ċifri tal-Eurostat li se joħorġu fl-aħħar ta' April. Id-deficit tal-kontijiet kurrenti tneħħa f'dawn l-aħħar tliet snin u dejn u ratio bejdejn dejn u l-GDP huwa mistenni li bda jonqos din is-sena hekk kif ikonna l-irpilja l-irkupru ekonomiku. Nittamaw li reviżjoni attwali eh, tal-Greċja tkun tista' tintemm l-aktar fis possibbli hekk kif huma jaqdu l-kundizzjonijiet tal-programm. L-aħħar aħbar hija illi trojka sert mullura fateni nhar il-ħadd. Fl-aħħar net, il-programm ta' ġustament ta' ċipru fi stadju bikri eh, miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali u ta' riforma edin jiġu implementati f'ċipru ristrutturar, rikapitalizzazzjoni ta' settur bankarju u kol mixja ġmiela. U mill-aħħar reviżjoni nistgħu naraw illi d-dejta makroekonomika u fiskali l-2013 kienet aħjar minn dak li stennejna. U hija xaġa li tqawwilna qalbna li naraw illi s-settur finanzjarju qed ikun stabilizzat. F'termini ġenerali, żviluppi reċenti kienu pożittivi jikkonfermaw l-istrateġija tagħna. U aħna għandna nżommu mal-elementi ta' din l-istrateġija. Sfidi, iżda għatem sfidi sinifikanti. Kondizjoniet huma diffiċli għal ħafna ċittadini Ewropej u aħna irridu nindirizzaw livelli għolja, għoljien ta' għat, għalina dawn huma inaċċettabbli u aħna rridu nagħmlu aħjar fil-prestazzjoni ekonomika tagħna. Il-riformi strutturali fadlilhom sabiex jintemmu u għandna bżonn ta' aġenda aktar avvanzata hemmhekk. Speċjali l-ħin le fadal li żewġ minuti. Huwa kruċjali illi fl-Ewropa u fiż-żona euro nżidu l-potenzjal fuq meda twila ta' żmien tagħna l mira u l-enija hija illi nżommu l model soċjali Ewropew. U kif qedtilkom qabel jiena nemmen illi hemm lok għal aktar koordinazzjoni f'dan is-settur intom tafu illi l-tlestija tal-Unjoni Bankarja ta' importanza kbira għall-Eurogrupp u għall-Europa u jew l-enija sabiex narġaw nirkupraw il-fiduċa fis-settur finanzjarju kif il-kol tafu aħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq li sibi qed jaħdem fuq it-ħejjija tal-tnedija tal-mekkaniżmu ta' supervizjoni, koordinazzjoni u l-istress test li sibi pubblika dettalji tal-metodoloġija li huwa serjuża. juża. U għaf l-interess tagħna li niffanalizzaw il-qafas tal-ISM u l-istrument ta' rikapitalizzazzjoni f'Marzu għabbażi tal-fatturi ewlenin li diġa qbilna dwarhom is-sena l-oħra f'Ġunju. L-SRM, kif tafu, jaqa primarjament taħt responsabilità tal-Presidenza Griga, tal-Ekofin, iżda jien nittama illi nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fi spirtu ta' kompromess ħalli n-negozjati nkunu nistaw intemmuhom għal żmien il-plenarja ta' April. Din il-ġimma kena laqa speċjali fost il-Ministri dwar il-Fond Uniku ta' Rizoluzzjoni. il-membri tal-Kumitat tagħkom kienu preżenti fil-laqa tagħna nhar it-tnejn bil-lejl. Aħna razzanna l-kwistjonijiet li kienu għadhom pendenti u stajna naqblu dwar bosta kwistjonijiet ewlenin. Il-ħidma teknika titkompli għaddejja hemmhekk ħalli nħejju laqa speċjali oħra fost il-Ministri li għandha issir f'Marzu. Il-parteċipanti kollha kienu mpenjati sabiex jintlaħaq ftehim qabel l-aħħar ta' Marzu. Ta' kollu li kellix ngħid sissa, grazzi tassew. Grazzi Grazzi tal-li zammejt mal-ħin allokata lik, Iva. Kenna l-ewwel trilogu illi renda il-bira wara d-deċiżjoni li nippermettu l-Presidenza Griega taġixxi bċertu flessibilità. Ħasra li ma kenniex dawn it-trilogi qabel issa rridu naħdmu bla qiegħda ma nafxu sellestu sa' april imma dinija l-mira tagħna, imma se nkunu mafusin. Minkejja li għatem id-differenzi bejnietna ovvjament, imma hawnhekk ser nkunu ottimista jena. L-ewwel mistoqsija fisem il-PPE Pablo Zalbek joġbok pal Pablo. Grazzi, Signora President. Jina naqbel miegħek li l-affarijiet mixin tajjeb mhux ħażin fl-aħħar naraw xaq ta' dawl. Iżda jina tħassibni l-kwistjoni ta' kreditu. Din mhix qed tintem. Jina naħseb Anzi, il-ħin kollu jaqa l-ammont ta' kreditu din dejjem tista' taffettwa l-irkupru. Issa, qed nagħmlu biżejjed sforzi fuq livell Ewropew sabiex nassiguraw li l-kreditu jimxi tajjeb lejn il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa. Issa, it-tieni kwistjoni dwar rikapitalizzazzjoni diretta E, għal rikapitalizzazzjoni tal-banek. Jina kont naħseb li bil regoli ta' għajnuna għal banek kienu ċari l kondizjoniet jizda jidher li hemm min qed jitlob li jkun hemm ċertu regoli tal-Banking Resolution Recovery Directive. Il-grupp tal-Euro evalwa il-konsekwenzi li stajkunem jkun hemm minn min jekk dan iseħħ? Grazzi. Uh, Grazzi tassew ta' dawn iż-żewġ mistoqsijiet ewlenin tiegħek. L-ewwel dwar il-kreditu. Iż-żewġ kwistjonijiet ewlenin sabiex il-kreditu jibda jiċċaqlaq fl-Ewropa mod transkonfinali l-iktar jasal għand l-SMEs għanna l-Unjoni Bankarja u kif tafu l-ISM jibda minn Novembru u l-eżitu tal-AQR seru wasal għal proċess ta' tisħiħ tal-banek tagħna. It-tieni kwistjoni ewlenija sabiex ikun flus tal-kreditu. Forse mhux it-tweġiba li qed tistenna inti, imma huwa minnu. It-tweġiba hija dik tal-irkupru ekonomiku, hekk kif dawn non-performing loans jerġaw Traġaw lura il-banek ikollhom il-kreditu imma l-ekonomija qiegħda tirpilja bħalissa u il-banek qegħdin jindirizzaw telf illi għadhom għandirizzaw sissa. Għalissa f'dan sa dan it-tant għandna bżonn ta' helplines. Jekk tifmu xirritnejt ngħid bija din il-kelma anka jekk il-banek jinqabdu għax kunet jindirizzaw it-telf imma qatt irridu nagħtu il-kreditu lil kumpanija ħafna inizjattivi illi ħerġin mill-Kummissjoni. U mill-ECB flimkien mal-Bank Ewropew ta' Investiment sabiex ikun hemm programmi ta' kreditu, inizjattivi ta' programmi ta' kreditu. U bażikament huwa fidejn il-pajizi li jiddeċidu li jihdu sem f'dawn il-possibilitajiet. Il-possibilitajiet emmu hemm qegħdin u l-pajjiżi jistgħu jagħmlu użu minnhom dawn it-tip ta' strumenti. Saret ħafna ħidma imma dawn huma mezzi ta' għajnuna helplines. Irridu nwaffqu l-frammentazzjoni ta' swieq fl-Ewropa l-kreditu jasal biss mhux biss għand il-kumpaniji imma jasal fl-Ewropa u jasal permess tal-irkupru ekonomiku dwar il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid diretta, inti saqsejtni l-kondizjoniet u maċari? Aħna għadna ma finalizzajniex il-proposta iżda kif tafu fil-ftajin politiku tagħna dwar il-fatturi ewlenin f'Ġunju. Illi għadha l-kondizjonijiet kienu ċari, ġifieri. Kenna indirizzaw banek li huma viabli, relevanti sistematikament u li jessem bekk mux ser jiffinanzja banek illi mandom tama, mandom ġejjini. Jekk il-pajizi kun jistaw jappoġġaw l-banek, min jeddom mela l-ura għandhom jamlu hekk. U jekk ma jamlux dan, ir-rikeb dirett jista' jsir disponibli. U hekk kif ir-rikeb dirett ikun disponibli għal banek pajis irid jibqa' jieħu sem, ikun attiv, jinvolvi ruħu u hemm regoli sabiex ikun hemm il-bejlen minn qabel. Id-dettalji għadhom qed jiġu diskussi dwar din il-kwistjoni. Sali limitu ser jaħdmu l-affarijiet, per eżempju, ma dan huwa element illi għadu qed jiġi diskuss. Iżda ninsabu fl-aħħar stadju, fl-istadju aħħari, jekk kif konna riżultat eżitu nittamaw f'Marzu nkun nista' narrafkom bid-dettalji aħħarin. Ħafna kundizzjonijiet huma ċari dawk li semmejt oħrajn għadhom qed jiġu diskussi. Grazzi. Il-senior bolt holder, state il-president, dinja mistoqsija pjuttost aħra. That depends on what the balance. Dan jiddependi fuq il-balance sheet tal-bank. Għaliex xik inti tajt li għandu jkun hemm minn tal-inqas 8% eh, ta' bejlin, pereżempju kif kifet jiena, eh, għadna t-diskutu kemm għandu jkun hemm bejlin, imma jekk ikollok 8% dan jista' jinvolvi wkoll il-bond holders. Tajb wisq. Issa għal grupp S&D għal-Iponimata. Grazzi, Sharon. President. Iva, qed naraw l-ewwel sinjali ta' li qed nirpiljaw b'mod ekonomiku. Iżda bħalma et u bħalma tjajt jgħid il-Parlament kollu anka il-Bank Ċentrali Ewropew, dawn is-senji ta' rkupru għadhom dajfa għadhom fraġli ħafna. U jiena nimmaġina li din dan l-irkupru mhux bizzejed biex intaffu tassib li għadhom jeżistu fuq is-sostenibilità għal livell ta' kreditu fl-Unjoni, partikolarment fiż-żona euro. Inti tkellimt ukoll eh, fil-Ecofin tal-Eurogroup dwar ir-rapport annwali ta' tkabbir. U nevalwaw il-kliem, ġifiri il-bżonn li nadekwaw ruħna għal riformi li jippermettu għat tkabbir Iżda ħna nistgħu naraw li dawn huma kliem biss u mawx fatti. Aħna għandna livelli tqat li qatt mrajna bħalhom qabel fiż-żona euro, partikolarment fil-Greċja, fi Spanja. Terz tal-popolazzjoni attiva hija qiegħda. Għalhekk jiena minn għandek nixtieq nkun naf, inti sodisfatt b'dak li qed jiġri fuq dan il-livell sabiex inkunu nistgħu nistablixxu u nsaħħu l-irkupru kif ukoll niffaċċaw u eh, insaħħu eh, l-impiegi biex innaqsu il-rati ta' qat. Inti għatajja għal dik lija il-Greċa għabbażi tal-valutazzjoni tal-gvernijiet u l-autoritajiet pubbliċi irrid ikun hemm eh, irrid ikun hemm żvolta tajba qabel dak li qed inti għalhekk irridu nistennew naraw jekk din iseħħx. U nixtieq nistaqsik għabbażi ta' din il-konferma iġviri ta' dawn l-aspettativi tal-Eurostat, xinu ma l-prospettivi li edin taħsbu fihom sabiex tamlu li il-situazzjoni ġviri tal-ekonomija griga tkun sostenibli. Għalix iva, hemm nuqqas ta' fiduċa u qed inkomplu b'din l-inċertezza jekk inkomplu sejrinek ma kunu nistaw namlu xejn. Issa intom qegħdin taraw il-possibiltajiet differenti sabiex l-ekonomija nagħmluha sostenibbli. Iżda intom qegħdin taħsbu dwar ir-rikapitalizzazzjoni retroattiva tal-banek? Tkellimtu dwar dan mal-ministri? U xtaqt nkun naf ukoll. Din hija waħda mill-konsiderazzjonijiet li tistgħu taħsbu fiha din tal-rikapitalizzazzjoni tal-banek? Grazzi. Thank you very much for your uh, questions. Um, mela grazzi ħafna l-mistoqsijiet minn ħatijak. l mistoqsija tiegħek bażikament kienet inti sodisfatt le jiena minix u naħseb li ħadd ma jista' jkun mhux bil-livell ta' tkabbir li qed naraw, iva qed jirġa' jaqbad il-pass b'mod naqriżjed b'saħħtu li milli konna antiċipajna aħna, iżda xorta waħda jiena m'iniex sodisfatt u ċertament m'iniex sodisfatt bil-livelli għolja ta' qatt li f'ħafna pajjiżi għadhom mhux qed jonqsu. Ekonomikament din hija xi ħaġa li rridu nistennewa li xerġin minn kriżi dejjem iddum ftit qabel iċ-ċifri tal-qatt fil-fatt jibdew jonqsu imma m'iniex sodisfatt. U għalek, naħseb li għanna bżon li għasnin li ġejjin, s-sentej li ġejjin, ikonna agenda f'saħħitha biex l-Ewropa nagħmluha aktar kompetittiva. Il-lat pozittiv huwa li hemm aktar potenzjal mill nimmaġinaw mill naħsbu u daw kollha li qed jgħidu li l-Ewropa m'għandix potenzjal biex tikber aktar minn nofs eh, punt perċentwali u punt perċentwal wieħed naħseb li għandkom żball għaliex l-analiżi turina li jekk tagħmel aħjar l-affarijiet tajbin fil-mod ta' kif taħdem eh, il-munita u l-swieq hemm potenzjal għal aktar tkabbiru jiena naħseb li rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex dan fil-fatt jitwettaq. Issa dwar il-Greċja, Palma tafu il-grupp ta' zona euro għalu f'Novembru 2012 li dal la, darba jkonna dan il-surplus primarju u din qed nittamaw li taslinna fil-ċifri tal-Eurostat ta' April u jekk il-Greċa jkunu konformaw mal-kundizzjoni tal-programm un bat inħarsu lejn sostenibilità tad-dejn fuq medda twila ta' żmien u dan imur jitfit ma' deċiżjoni li tittieħed fit-tieni nofs ta' din is-sena pereżempju fuq il-ġejjini tal-programm Grek. Kalma tafu il-programm preżenti jispiċċa fit-tmim tas-sena u mbagħad ħajkonna nagħmlu evalwazzjoni għat-tieni sena tieni nofs tas-sena dwar jekk hemmx bżonn ta' programm ieħor u dan il-programm kif jista' jkun. Hemm eh, sinjali ottimistiċi mill-Greċja li qed jgħidu li forsi m'hemmx bżonn li nagħmlu dan u aħna nilqgħu din dan l-element. Iżda irridu naraw kollox x'abbażi ta' ċifri li joħorġu iżjed tard din is-sena u d-deċiżjonijiet li rridu nieħdu fit-tieni nofs ta' din is-sena biex ikunu nafu il-ġejjini kif ħajkun. Issa fuq l-alternattivi inti semmejt il-banek? Il-lat bankarju tal-programm Grieg qed jiġi implementat mm, bħalissa revizjoni ta' kwalità u stress test fuq il-banek hemm flus li huma rriservati. Naħseb għad hemm xi 10 biljuni għal dak lan biex nirrekapitalizzaw il-banek u jset nistennew ir-riżultat ta' dak il-proċess mill-Bank tal-Greċja. Imbagħad abbażi ta' dan nitfaw il-flus fil-bank biex nagħmlu rikapitalizzazzjoni. Imbagħad iżjed tard din is-sena, bħalma taf, għal-banek kollha il-Bank Ċentrali Ewropew ħajerġa jom il-proċess kollu kemmu jkun hemm stress testing. Imbagħad inkunu nafu fit-tmim tas-sena eżattament f'liema pożizzjoni ninsabu. U jiena naħseb li din xi ħaġa kruċjali anke l-irkupru ekonomiku tal-Greċja li konna banek b'saħħithom biex ikunu jistgħu jiffinanzjaw negozji ġodda, opportunitajiet ġodda ta' negozju u din diġa hija parti mill-approċċ tagħna. Issa dwar il-ġejjieni, jina naħseb li huwa kruċjali, dan jgħod mhux biss għal Greċja ma l-istrateġija tagħna kollha kemmi, aħna f'dawn l-aħħar ftit snin kellna enfasi b'saħħitha, enfasi qawwija fuq l-aspett ta' budget nistabilizzaw il-budgets, nassiguraw li l-pajjiżi jkun jista' jiffinanzjaw lilhom infushom fil-ġejjieni, u issa rridu nċaqalqu xi ftit minn dik l-enfasi iktar lejn ir-riforma naħdmu fuq il-kompetittività għal pajjiżi tagħna kollha. Iġvir qatt ma jkun hemm mistoqsija qasira u jew toġiba qasira dwar il-Greċja dejjem hija problema. Issa għaddejjin ħafna affarijiet, tiġu ħafna affarijiet. Issa għal grupp għalde Silvi. Iva, grazzi ħafna Ministru tal-Qija taw ħan bil-Franċiż ma jimpurtax. Mela l-ewwel net, grazzi ħafna. Grazzi tal-li l-opportunità bħala rapporters tal-rizoluzzjoni bankarja li konna diskussjoni mal-ministri l-aħħar darba. Dik kienet esperjenza interessanti għax permettintina li naraw aħna stess kemm huwa diffiċli fil-kunsill wieħed jikseb ftehim. Iżda irridu nifmu mod aħjar id ta' xulxin. Sissa ma rajniex ħaġa sempliċi li aħna tlabna ġifiri studju dettaljat legali ta' għalfej għandu jkonna eccezzjoni għal prinċipju li permezz tiegħu l-leġislazzjoni jiġi għadu tiġi adottata f'dan il-Parlament għal dik li għal kodeċiżjoni mal-Parlament. Il-biraħ kena videokonferenza għal Bundestag din hija kwistjoni tqajmet minn eh, membri parlamentari Ġermaniżi. Iżda bħalissa ma nafux jekk din ix-talba legali nistgħu naħdmu fuqha jew inkella hemm x'talba politika nistgħu nagħmluha aħna għaliex huwa komplikat ħafna li nagħmlu dan kollu mal-Parlament. Jiena naf li inti kellek rwol importanti wkoll fih dan il-grupp tal-Ewro biex tħeġġeġ li l-imsieħba tiegħek sabiex jiċċaqalqu dwar dan biex joqorbu aktar lejn il-Parlament. Iżda bħalma qalet il-President l-ewwel trialogu fejn fil-fatt kellna l-impressjoni li l kellima tagħna setgħu jiċċaqalqu xi ftit kien il-bieraħ ġuri ħlejna xarej. U ħasra din. Il-kodeċiżjoni mhijiex fidejn il-Kunsill biex jiddeċidu Jina, għandi rispetta d deċiżjoni l-opinjonijiet tagħkom imma il-Kunsill ma jistax jiddeċidiju u il-Parlament sempliċement jagħmel it-timbru. Il-bira, u mux itnajdan biex ninkikom, ma kienem dokument eh, non-paper tal-Komissjoni eh, li spiega li deċizjoni tal-Kunsil tista' tiġi adottata fi żmien weekend per eżempju, <laughs> itnidi di eh, aħna nittamaw li jekk jiġri ma ma nafx jena, għaliex weekend fil-Kunsil jibda wara nofsinhar il-ġimgħa jintem l-erba wara nofsinhar. Imma kif nistaw nivolvu ruħna f'proċess tant kumpless meta nafu kemm ħandumu biex niksbu deċiżjoni? Huwa ċar li jekk aħna rridu nagħlqu bank fi żmien weekend, id-deċiżjoni xi tittieħed sa tnej. U l-fatt li l-awtoritajiet tant huma involuti fil-proposti tagħkom bil-bord tal-awtorità ta' riżoluzzjoni, il-Kummissjoni, il-Kunsill, din toħloq il-problema. Kif għan nissiguraw li kunem responsabilta? Kif jista' jkunem skrutinju jekk aħna stess ma nafux li ma autorita fl-ħar mill-ħar tiħu fuqa, terfa fuqa responsabilta għal deċiżjonijiet serji bħal dawn iġviri bħal l ta' bank. Grazzi. Thank you very much for your... Uh... Grazzi għafna dawn mistoqsijiet. Jina ma tantx nixtieq noqgħod nidħol fid-dettall għal kella nispiċċaw nitru fin-negozjati għawek u ma naħsibx li huwa postna għawek. U palma li sarem hija responsabilta tal-presidenza Griga. Jina ovvjament il-president tal-IGC fuq il-ftehim intergovernamentali u jina konxu tal-oġezzjonijiet tal-parlament għal dak il-prinċipju. Issa l-mistoqsija tiegħek kienet ix kwistjoni legali u politika, jiena naħseb li ċertament hija kwistjoni legali, mhux biss mill-perspettiva legali Ewropea imma anka minn perspettiva legali fuq livell nazzjonali u kostituzzjonali għax din tagħmel l-affarijiet komplessi ħafna. Għalhekk jiena frankament naħseb li il-ftehim intergovernamentali se jkun parti mill-SRM kollu kemmu fl-opinjoni tiegħi. Iżda jiena naf li inti taħsibha b'mod differenti. Iżda aħna dik hija l-pożizzjoni tagħna, ħanamlu l-almu tagħna u dan kien it-tieni punt minn ħatijak, sabiex nassikuraw li il-weekend jintem il-ħadd filgħaxija għaxija xit-8 ta' filgħaxija, u ikonna deċiżjonijiet li ikonna proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet li huwa effettiv u effiċenti. Jina naħseb li dan kien l-ewwel prinċipju mill-prinċipji li semmiet is-Sinjura Ferrera meta kienet fil-konferenza intergovernamentali tagħna nhar it fil-għaxija Iġviri l-ewwel prinċipju huwa li jrid ikun hemm mod effettiv u effiċjenti biex nieħdu deċiżjonijiet fuq ir-riżoluzzjoni tal-banek. Għalhekk aħna lesti li naħdmu mal-Parlament fuq dan biex naraw jekk nistgħu x'inkunu fil-fatt iżjed effiċjenti u effettivi. U mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall għax inkella ċertament ħanibdew ninnegozjaw. Iżda jiena naraf din il-kwistjoni naħseb li hemm fej eh, intejbu l-affarijiet, ma qalu diġa xi kollegi tiegħi, grazzi. Grazzi. Issa naddu għal grupp tal-ħodor Bass. Grazzi, Signor President Lodwa Tajba, Ministru Dyser Blum. Jina għandi tlet mistoqsijiet li jiena naħseb li jistgħu jiġu trattati tajjeb ħafna fil-ħames minuti li għandi. Aħna nitkellmu dwar skrutinju demokratiku tal-fond ta' emerġenza. Aħna sentejni l wettuna li ħajkun hemm skrutinju parlamentari kif ukoll ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament u il-grupp tal-euro dwar il-fond ta' emerġenza tal-ISM. Issa f'dawn l-aħħar snin sentej ma ġara xejn. Il-negozjati meta ħajibdew biex ikonna dan il-ftehim interistituzzjonali biex ikonna aktar skrutinju demokratiku tal-ISM. It-tieni net il-privatizzazzjoni tal-ilma. Nhar it-tnejn kien hemm l-ewwel inizjattiva ta' ċittadini b'suċċess hemm kważi żewġ miljun ċittadini ma jridux li l-ilma jiġi privatizzat u aħna ġejna informati li din ma kienieċ l-intenzjoni ma jktħares li l-konklużjonijiet ta'kom ta' Deċembru tal-2013 qed titkellmu dwar il-Greċja u il-privatizzazzjoni meħtieġa tal-ilma fil-Greċja. Iġri dan imur kontra dak li qed tgħidu li mhux qed tiġġelu li jkun hemm il-privatizzazzjoni għaliex mill-lider iva hemm. Aħna kif nistgħu nagħmlu suċċess tal-inizjattiva ta' ċittadini sabiex ma jkonniex din it-tip ta' eh, privatizzazzjoni imġela tal-ilma palma semma l-Greċċa. U għet nitkelmu dwar il-livelli mux aċċettabli tal-qat u li ma nistawx naċċettawhom. Xi ċittajt biha din? Għaliex din il-ġimgħa il-grupp tal-Euro l ekofin kellhom diskussjoni dwar li noħorġu b'indikaturi soċjali biex imorru ma' dokument tal-Komissjoni dan jakkomoda ċertu partijiet li jixtiequ Ewropa aktar soċjali. Jiena naħseb li l-partit tiegħek ukoll iritek fil-programm tal-partit, iżda jekk jiena rajt il-konklużjonijiet tal-Ekofin tajjeb ta' nhar tlieta, il-proposti huma sempliċement biex ikun hemm eh, eh, tal-iżviluppi soċjali, eccetera, imma ma nafx, aħjar nagħmlu monitoraġġ naraw l-affarijiet kif imorru. Inti fil-kapaċità tiegħek ta' President tal-Grupp tal-Ewro, x'għad tagħmel biex tassikura li l-indikaturi soċjali ikunu xi ħaġa li hemm bżonn li ssir u mhux il-lingwaġġ li nsibu fil-konklużjoni tal-Ekofin. Grazzi. Um, thank you very much. Grazzi ħafna. Lodwa tajba li l-sur Eckhart għan itkellem bl-Inglis. Nela, tlet mistoqsijiet l għallet fuq l-responsabilità jew l-kontabilità demokratika tal-ISM. Kolma tafu, l-ISM hija bażikament intergovernamentali, għalhekk il-Ministri li huma gvernaturi wkoll indirizzaw il-Parlamenti Nazzjonali u jkunu responsabbli dim il-Parlamenti Nazzjonali tagħhom. U jekk qed nifhem sew il-predeċessur tiegħi sur Juncker bat ittra lill parlament li qal li l-Parlament Ewropew jiġi infurmat fuq bażi regolari dwar il-ħidmiet tal-ISM. U aħna dejjem lesti u nistgħu nagħmlu dan. U jiena naħseb li riċentement intbat stedina li li sur regling sabiex nitkellmu mal-Parlament fuq dan. Iżda kemm xi mistoqsijiet, jekk għandkom xi mistoqsijiet għamluhom issa xina għalhekk jataw. Ġifieri xi kultant l-affarijiet tikkomplikawhom u l-insi ħaġa faċli hija jinqjataw. Saqsuni, saqsuni li tridu fuq li jessem. It-tieni privatizzazzjoni tal-ilma ir-raġuni għalfejn f'dawk il-konfkużjonijiet li inti għamilt referenza għalihom kien hemm miktub il-kelma meħtieġa għaliex fil-programm tal-Greċċa kien parti mill-programm ta' privatizzazzjoni. Issa, ħadd maġġiel lil Greċja ipoġġi l-kumpanija tal-ilma f'dak il-parti tal-programm, iżda kellu jkun hemm sforz sinifikanti fuq il-privatizzazzjoni ta' kumpaniji li huma proprjetà tal-istat sabiex inaqsu id-dejn kif ukoll sabiex ikollhom finanzi il finanzi pubbliki li jsiru aktar stabbli u l-privatizzazzjoni kienet waħda minnhom u l-mod kif din eh, tmexxiet u l-kumpanniji li ma kumpanniji tpoġġew fil-portafol dik kienet fidejn il-Greċja ħadd ma ġiel il-ħadd eh, hemm min irid jemmen l-Ewropa hija ħadd ta' kollox hija t-torta kollox imma mhux minnu. Issa l-indikaturi u lan ta' dan il-lingwaċ emmek iva naqbel miegħek naħseb li ma tantx jinstema li huwa eh, ambizzjuż the soul understanding etc. Ir-raġuni għalfejn irridu nifmu l-impatt soċjali ta' dak li nagħmlu huwa għaliex irridu nikkonsidraw meta nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna fil-politiki makroekonomiċi tagħna. Għalhekk tifmux ħażin il-lingwaċ soul purpose of understanding hemm raġuni għalfejn irridu nkunu nistgħu nifmu l-effett tal-politika soċjali sabiex imbagħad nkunu nistgħu nikkonsidrawhom. Mela, qed nara li għandi 50 sekonda għalhekk qabel ma tgħaddi għall mistoqsijiet. Ħa nitkellem nitkellem fuq it-tlieta l-jum, ma l-ewwel waħda l-ewwel waħda taf li l-Parlament Olandiż m'għandux vito fuq eh, pakamenti tal-ISF il-waqt il-Parlament Ġermaniż għandu minħabba regoli ta' votazzjoni. Jiġifieri hemm vojt demokratiku U Van Rompuy wiet skrutinju demokratiku tal-parlamenti li din ħassir li hija iżjed milli inti tiġijaw xi ftit xhur oħra, jiġri kif nistgħu intejbu l-iskrutinju demokratiku. Din hija xi ħaġa li jitmur naqra lilin minn sempliċement ikollna taħdira sabiħa bejnietna. Ma nafx hekk fadal li xħin. Imma it-tweġiba tiegħi hija li jekk inti taħseb li il-Parlament Olandiż se permetti xi programmi u tiet minn programmi l pajjiżi mill-ISM jgħaddu minn ma jħalluhom jgħaddu bla problemi għandkom żball Din hija xi ħaġa li hija antiċipata fil-Parlament Olandiż eh, u eh, bħala parti mill-aġenda tal-żona euro inkluż il-programmi kollha u partikolarment il-flus li ġej mill-ISM. U jekk fil-Parlament il-maġġoranza tajt li Ministru aħna ma naqblux ma dawn lotjiet hemmhekk għandna problema. Fil-fatt hemm eh, responsabilizzazzjoni kbira bħalma qed il-ħin ma kienx tajjeb għal ġbdejna noddu eh, minn kmieni wiz. Noddu issa għal gwe. Grazzi, Sharon. Sen komplu bil-Ġermaniż, għandi żewġ mistoqsijiet jien. L-ewwel waħda tistgħu tisimgħuni jgħid il-kellim. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali Ġenerali ta' Karlsruhe fuq l-OTN. Kif għadin tevalwaw għadin fi zona euro? Umbat fuq il-Greċja. Hemm l-ewwel sinjali pożittivi. Fil-Ġermanja, il-Ministru Schwebble beda dibattitu wkoll fuq il-fat li l-Greċja kienet bankarotta u li l-Greċja taħtieġ li kolla moratorium tad dejn, inti x'taħseb dwar dan? X'jaħseb il-grupp euro fuq dan? Dan id-dibattitu ġi koordinat hemmhekk. Kufett inti fil-bidu. Inti jiena naħseb ukoll li dibattitu bħal dan ma tantx jgħin fil-grupp euro, għalhekk qed insaqsik x'taħseb inti u x'jaħseb il-grupp ukoll, grazzi. Grazzi. L-ewwel net. Fuq il-każ tal-Qorti ta' Kalżruħe. Jiena qed insegwi l-analiżi ta' din is-sentenza. U hemm dibattitu kbir fuq l-interpretazzjoni. Jiġifieri se nżomm bisma l-fatti hawnhekk. Jiena naħseb li U ma batu l-kwistjoni sal l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u rridu naraw xe joħroġ minn hemmhekk. L-unika ħaġa li nista' ngħid huwa li hija ħasra li hemm dibattitu għaddej fuq dan l-istrument, strument li kien utli ħafna volja mużajni jekk xpera kien utli biex jerġa' jgħin l-istabilizzazzjoni ta' żona euro. Però d-dibattitu jissokta. Nistennew imma naraw x'se joħroġ mill-Qorti tal-Ġustizzja issa u kwalunkwe implikazzjoni jew analiżi ta' dan il-verdet tifisser dan nħallu għall-esperti legali. Fuq il-Greċa, jiena ma smajt il ħat jgħid li l-Greċja bankarotta jew li għandu jkun hemm moratorju. Dan ġi rapportat il-bieraħ f'artiklu fil-Handelsblatt, il-Gazzetta Finanzjarja Ġermaniża. Dak li nista' ngħid huwa li l-Greċja bankarotta, il greċja kif għadna kif qegħdin nejdu, ħirġa mill-kriżi għandha surplus primarju wkoll u tkabbir ekonomiku eh, reġa preżenti fil-Greċja, ġifiri mhux il-każ. Però naqraħ dan l-artiklu li semmejt li eh, il-gazzetta naf ovvjament, però dan l-artiklu ma rajtux, grazzi. Jurgen, xtaq titkellem terġa? Le? Dan il-kas naddu għal Sampo. Grazzi, Signor President. U nil-għaw l-kallim għal-komitat tagħna. Jiena arċivajt ħafna mit-tweġibiet li kont qed infittex, però daqsxejn aktar dettalji jekk jogħġbok. Jider li hija idea ġenerali li l-Greċja baqala bżonn ta' għajnuna, is-sinti, x'taħseb li jinvolvi dan eh, l-għajnuna, per eżempju t-tielet pakket eh, ta' għajnuna. X'taħseb dwaru? t Tinnet inti semmejt il-missjoni famuża ta' Trojka. X'tistenni minn din il-missjoni? Grazzi. Grazzi ħafna. Onestament, ma nistax ngħid, u mhux għax ma nistax, għax ma nafx, għax ma nistax. Il-mistoqsija tiegħek tirrigwarda l ġejjini wara dan il-programm imma tħassib tiegħi huwa l-kontinwazzjoni tal-programm attwali li baqalu. U għad baqa xi kwistjonijiet pendenti hemmhekk xi nħadmu l-ewwel waħda ovvjament is-suċċess tal-finalizzazzjoni tar-reviżjoni attwali. Nittamaw li fuq dan nimxu f'Marzu kien hemm diskussjoni fil-Grupp Euro mbagħad. Numbat fuq il-mistoqsija dwar il-flus meħtieġa fil-ġejjieni, dak ma nistax ngħidu, dan jiddependi fuq l-analiżi ta' sostenibilità ta' tad-dejn li se nagħmlu aktar tard din is-sena jiddependi mill-indikaturi għad kabbir ekonomiku, jevolvu, eċċetera. Fuq dan irridu naġaw nesprimu ruħna aktar tard din is-sena ġifieri, però l-kwistjoni ta' sostenibilità tad-dejn biex niżguraw l Greċja eventwalment tkun tista' tiġġestjona id-dejn nazzjonali tagħha din hija kwistjoni importanti ħafna. U fuq missjoni ta' Trojka, hemmhekk x'inhu ma l-aspettattivi tiegħek? Rrid noqgħod attenta hawnhekk għaliex ir-raġuni għaliex il-missjoni qed iddum daqshekk hija li hemm problemi serji u nifhem bisħiħ x'inhuma l-problemijiet eh, ta' sitwazzjoni politika u soċjal ekonomika eh, fateni, imma xorta rridu nibqgħu nimxu l qoddim biex nerġgħu nġibu is-sitwazzjoni fil-Greċja sostenibbli. Irridu nagħmlu progress, jiġifieri, it-taħdidiet eh, jissaktaw il-ħatja u t-nejn, pero il-messaġġ li irid ikun li rridu nagħmlu progress qabel ma t-trojka tkun terġa' tista' tmur lura għal grupp euro għaliex inkella ma jkollniex sissien biex inkomplu ħidmietna. Grazzi sal PPE il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi l-President tal-Grupp Euro, grazzi u kol tal-jarġajtu nidejtu din il-proċedura tal- SRM. Il-Greċja e, issa għamlet ċerti proposti ta' soluzzjoni u r-ritmu ta' trilogu il-biraħ xorta waħda u rina li b'ritmi bħal dawn mux sejjer naxxin narridu nħaffu iżjed inti qed li hemm spazju għal titjib imma dan l-ispazju qas bis-sena naslu għaliex il-pożizzjoni tal-Parlament hija li mhumiex l-istati membri imma l-autorità ta' ġestjoni li tiddeċidi fuq din ir-riżoluzzjoni aħna rridu nsibu soluzzjoni fil-ġimgħat li ġejjin. U dan huwa importanti wkoll biex jirnexxilna naċċettaw il-ftehim intergovernattiv tagħkom fejn hemm ukoll diversi problemi din is-soluzzjoni titkun ta' ċerta awtorità sa mill-bidu hemm bżonn dan il-font u hemm bżonn is-snin ukoll biex jinbena kollox sew semmek hemm ukoll għażla interessanti għal faċilità tal-kreditu. Fl-opinjoni tiegħek din hija alternattiva l tista' tiġi esplorata dan huwa fond komunitarju. Inti lest li tilħaq soluzzjoni e, minn din il-perspettiva, e, tilek mistoqsija. Inti u rejt li tmexxi tajjeb bħala president tal-Grupp Euro għanna six-pack, il-two-pack, il-fiscal compact, etc. X'tixtieq tibdel imma x'tixtieq iżżid mal-governanza makroekonomika dik li qiegħda fidejn l-Ewropa x'nistgħu nżidu aktar hawnhekk. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. L-ewwel nett, meta ngħid li hemm lokal għal titjib din mhux ħaġa diplomatika biss, jiena onestament nemmen li Fuq il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni bla dubju hemm ħafna lok għal titjib. Ma naħsibx li tixtieq tkun taf x'inħoss jiena personalment naħseb inti tkun taf il-grupp euro jew l-ECOFIN jew l-ITC eh, jaħsbu. Għadu mini biex nejdu, pero jiena ħassejt li d-dibattitu fl-ECOFIN Dan kien dibattitu miftuħ, ġifiri m'għandix dubju li segwejtu. Però kien hemm qatt ta' proposti minn diversi ministri fuq it-titjib li jista' jsir. Issa rridu naraw daqsxejn kif nistgħu naħdmu biex niksbu l-appoġġ meħtieġ anke fl Fuq hekk se nkun qegħdin naħdmu huma. Imbagħad dwar il-loan facility Din hija wkoll waħda mill-affarijiet li issemmew. Jiena bħala Ministru Olandiż tkellimt fuq dan fl-Ecofin, però fil-fażi transitorja fejn għandek il-kompartamenti u naf li jintom kritiċi fuq il-kwistjoni tal-kompartimenti fil-fond, imma jekk hemm il-kompartimenti f'din il-fażi transitorja jagħmel sens li l-gvernijiet nazzjonali wkoll ikun responsabbli jew inkella jagħtu garanzija għal din il-faċilità ta' self Irrid ikun hemm ċertu xogħol tekniku wkoll però faċilità tas-self tista' tkun komparti mis-soluzzjoni. Fl-aħħar fuq il-governanza ekonomika, il-punt u l-diskors tiegħi tagħna l-tnejn kien li għabbażi tal-istrumenti li għandna issa fost l-oħrajn. Il-mekkanizmi li għandna bħalissa mill-lat budġetarju nistgħu nużaw dawn il-mekkanizmi u l-pis tagħhom biex nkunu nistaw nixpronaw il riformi eh, ekonomiċi. u wkoll tlabt għal daqsxejn koordinazzjoni hawnhekk għaliex. Aħna l-kol kemm aħna qegħdin naħdmu fuq ir-riformi tal-pensjonijiet però b'mod separat. Imma għanna ħafna x'nitalmu u x'nigwadanjaw minn xuxin jekk naħdmu eh, b'mod parallel u bl-istess ritmu. Hemm mezzi kif wieħed jagħmel dan, naħseb li pereżempju l-mod kif aħna fassalna u qegħdin niżviluppaw l-Unjoni Bankarja huwa mudell interessanti ħafna biex bih inkejlu oqsma finanzjarji oħrajn fejn it-kabbir ekonomiku jista' jissaħħaħ. Jiġifieri qed nipprova nkun prattiku l-istrumenti li għandna naħseb li tuna ċertu saħħa qegħdin juru li huma effettivi fil-qasam budġetarju, forsi nistgħu nużaw dawn il-mekkaniżmi wkoll fuq smoħrajn anki fir-riformi strutturali. Naħseb li nistaw nisiltu ħafna profit minn hekk. Grazzi. Grazzi. ħanċaqla daqsxejn l-ordni issa xi kellim li mis mhux qiegħed hawnhekk issa e, għal Pepe kellim li mis. Grazzi Sharon. Se nitkellem bil-Portugiż. Sur President, l-ewwel nibda billi eh, nifraħlek. Jiena nixtieq inkun naf fl-opinjoni tiegħek x'inhi l-analiżi tiegħek ta' tħaddim ta' sistema ta' trojka. Eh, din kienet eh, ħidma urġenti li kienet meħtieġa minħabba sitwazzjonijiet li bdew iseħħu. Jena nishtiq nkun naf ġifiri xinni l-analizi ġenerali inti li għandek fil-rigward ta' kif taħdem e, trojka bħala modell. It-tinni net imbagħad. Wieħed e, mitħassib tal-Parlament Ewropew huwa li nifmu jekk issa diġà huwiex possibbli li nilħqu soluzzjoni Ewropea li ma taħtieġ per eżempju l-intervent tal-FMI għal-ġejjini tal-Fond Monetarju. Fl-opinjoni tiegħek jekk ħajkun situazzjoni hekk. Nittamaw li ma tiġrix, imma t-tweġiba Ewropea tista' tkun waħda motija mill-istituzzjoni Ewropej b'mod esklusiv. Grazzi. Grazzi fuq trojka. Ovvjament qed nistenna t-lestija tar-rapport tal-Parlament hawnhekk l-evalwazzjoni ta' tħaddim ta' trojka. Billi nista' nifhem se jkun hemm votazzjoni fuq hekk f'Marzu. It-trojka l-approċċ ta' trojka matul il-kriżi ġi imġiel minħabba il-kriżi finanzjarja tal-gvernijiet kif ukoll in-noqqas ta' aċċess ta' swieq finanzjarji. Is-sistema tas solidarjetà ġiet mibnija, ġew żviluppati l-istrumenti u trojka kienet importantissima f'dan il-proċess. Dejjem ovvjament taħt is-sorveljanza politika u accountability għal grupp euro. Issa, jafem konkritiku kritiku jekk il-kritika, il-trojka se noqogħdu nwaħlu fija. Il-problemi tal-pajjiżi huma tort tal-mismanagement finanzjarju t-tinninet kwalunkwe miżura li ġiet mittieħda waqt il-programm kienet maħsuba fil-grupp euro u mhux mitrojka. Ovvjament, eh, mal-programm kien hemm ukoll negozjati bejn il-pajjiżi u trojka u dan kien sewwa u kontent li għamilna hekk b'mod li il-programm jista' jkun aktar speċifiku skont il-pajjiż, però dejjem taħt il-gwida politika tal-Grupp Euro. Dak kull proċess għalija personali. Nista' nidħol aktar fl speċifiku jekk trid ukoll fuq il-ġejjin issa. Fuq il-ġejjien m'hemmx opinjoni ġenerali sissa fil-grupp Ewro li għandna nibbażaw ruħna fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Jaf tkun possibbli però għal-ġejjieni, se naraw. Però grat ħafna fil-konfront tal-IMF u l-affarijiet li għamlet l-IMF biex tejna matul il-krizi, mux biss permezz tal-finanzi, però anki bl-expertiz taħħa, ġifiri mandi lebda kritika lejn l-IMF, jekk fil-ġejjini għaċem lok l imf ma nafx, dan nistaw nid-dibattuħ, pero memx pozizjoni komuni fuq din il-kustjoni għalissa fiħdan il-grupp. Għad kolli problemi bl-alloċ u l-lista li għandi, tejt il-president. Issa għall-SND u jħed mir rapporti għasta trojka li jem Grazzi, Sharon. Naħseb huwa għaxin tajjeb biex it-tejn il-kelma. Meta eh, tisma' l-rappreżentanti ta' Trojka tara li ħafna mill-ftemmiet li jkun hemm ikunu ġew diskussi minn ħafna minnhom u ħafna minnhom qalu dak li intom ikkonfermajtu ġifier li tieħdu d deċiżjonijiet li diġà ġifier l-kwistjonijiet li qegħdin niddiskutu issa huma urġenti. Hija ħasra li mal-qajx l-istedina tagħna għal smieħ flikon biex niddiskutu trojka, għal dastan nħodu l-opportunità biex nistaqsi tlet mistaqsijiet speċifiċi l għonet fuq ċipru. Tista' tgħidilna eżattament min fil-grupp euro ħareġ bil-proposta li jittieħdu il-flus minn għand dawk in-nies li għandhom inqas minn 100,000 euro. Din din il-miżura ma ġiex milquha mill-Parlament Ewropew, però kien hemm mill-Parlament ta' Ċipru, però kien hemm min kien favur fil-grupp Ewro. It-tieni mistoqsija fuq l-Irlanda. Inti spjegajt li l-Irlanda kienet mixja tajjeb, però meta inti żżur l-Irlanda. Aħna monna hemmhekk u tqajna ma' Sur Nunen u l-Ministru tal-Finanzi Irlandi sollum qed jagħmel proposta pubblika biex jittrasferixxi biex jitrasferixxi parti mid-dejn Irlandiż għal mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew biex b'mod retroattiv jaġġixxi fil-konfront tal-kriżi. Il-ġar tiegħek ukoll għamel proposta biex dawk il-partijiet tal-fondi pubbliċi li suppost taħalsu id-dejn biex jieħu dawn biex inaħħihom mill-kalkoli għad deficit pubbliku. Tista' tgħidilna daqsxejn ġifieri jekk dan id-dibattitu għadu x'għaddej fih dan il-grupp Ewro, speċjalment mal-grupp Irlandiż u soluzzjoni hija maħsuba fl-Irlanda biex jittaffa l-pis ta' dan id-dejn għaliex qed jaffettwa ħafna lil kontribwenti anki għaliex il mekkaniżmu ma kienx jeżisti dak iż-żmien fl-aħħar net fuq il-Greċja inti ma weġġibx għal mistoqsija tas Sir Klutas. Ovvjament se jkun hemm surplus budgetarju, il-Greċja qed tagħmel l-almu kollu tagħha u se naraw ċertu tkabbir fil-Greċja din is-sena, imma is-Sinjura Lagard qalet u din il-pożizzjoni tal-IMF qalet li id-dejn Grieg mux se jkun sostenibli jekk jibqa il-fuq minn 120.000 elf e, fil-mija tal-GDP u bħal sewa ħafna ola kien hemm l-ħtiġa ta' ristrutturar sa mill-bidu. Tista' tikkonfermanna inti li dan id-dibattitu bħalissa qiegħed jiżvolġi. Is-Sur Sturnas qal li kien hemm diskussjonijiet biex tiġi estis il-maturità ta' d-dejn Grek u jitnaqsu rata tal-imax jekk il-Greċja jirna xela tikseb serplas primarju tista' tikkonferma li dan id-dibattitu bħalis qed jiżvolġi nieqaf hawnhekk grazzi. Well, um, your extensive questions leave me with very little. Iva, kellek ħafna mistoqsijiet u ma tantx għandi ħin biex nwieġbek. L-ewwel net, Inti, qed li jiena ma fil-parlament jessa biex nitkellem dwar it-trojka. Mistoqsija li saret li dwar ċipru diġa saret l-aħħar darba li kont hawnhekk jew nkella darba ta' qabel l-istess mistoqsija min ippropona illi joħroġ il-flus. Staqsija li s-sura jkawt minn għalija jew nkella xi membri oħra tal-kumitat tagħkom saret l-istess weġiba, jiġifieri illi jiena mhux ser noqgħod ngħid min għal xiex u fl laqa u ma naħsibx illi din hija importanti. Kien hemm eżitu f'dik il-laqa illi ġi kritikat u teħda deċiżjoni wkoll illi kienet waħda diffiċli fuq Ċipru u l-banek ta' Ċipru. Iżda jiena nemmen illi jiena irrit naqbes għal eżitu niddefendi il riżultat u mhux ser noqgħod Nejdilkom min qal xiex. Diġa tajtkom din it-tweġiba ftit tax-xurilu dwar l-Irlanda. Iva, għandek raġun. Mija fil-mija. MPs kbir ta' dejn illi ġej mill-kriżi bankarja fl-Irlanda. Kieku. Kieku kenna odo ċirqa ta' bejlin jew inkella kieku applikajna l-bejlin dak iż-żmien, kieku l-Irlandiżi llum jinsabu f'qada differenti. L-użu retroattiv tal- Rikapitalizzazzjoni diretta mill-ISM din hija kwistjoni li qed tiġi diskussa. Din meta aħna niddiskutu dwar l-istrument tal-rikapitalizzazzjoni diretta, meta semmejna dan f'Ġunju il-possibilità tal-użu tal-liet miftuħa, iżda hemm opinjonijiet differenti biex ngħidu l-omek dwar jekk dan l-approċ u wieħed mixtieq Bekk mhux se ngħidilkom minn qabel jekk sar jiġri imma iva hemm il-possibilità ta' l-użu fil- ism ta' rikapitalizzazzjoni dwar il-Greċja kiddejnu ix sostenibli fuq meta twila ta' żmien. Meta aħna ddiskutejna dwar l-aġġustament tal-programm attwali f'Diċembru 2012, aħna ikkalkolajna sostenibilità tad-dejn flimkien mal-IMF imbagħad immirajna 124 fil 100 fl-2022 dan kien ukoll jaqbel mal-mira sostenibli tal-IMF, naturalment dan ser jizdiet fuq medda qasira ma ser naħdmu sabiex innaqsuh għal 124 fil 100 fl-2022. Ser narġaw nikkalkolaw is sostenibilità tad-dejn u jekk ikun meħtieġ skont il-kondizjonijiet li aħna qabilna dwarhom fl-aħħar tal-2012 aħna ser nindirizzaw din kwistjoni u napoġġaw jekk hemm bżonn aktar lill Greċja. Iżda bħalissa ma nistax ngħidilkom jekk din il-mira li aħna konna qbilna dwarha flimkien mal-IMF u oħrajn fl-aħħar tal-2012 jekk aħna eh, għadniex fi triq it-tajba sabiex nilħu din il-mira imma aktar tard din is-sena ser narġaw nikkalkulaw is-sostenibilità tad-dejn. Grazzi, issa għandna il-korrapporter liħor dwar it-trojka l-onorevoli Otmar Karas. Grazzi, onorevoli Tajsil Blum. Jien nixtieq insemmi żewġ aspetti l-ewwel nett. Inti tħoss illi aħna dejjem ikonna problema bit-tweġibit tiegħek. Jekk aħna Qegħdin naraw illi l-istituzzjonijiet mhumiex koperti mill-metodu komunitarju. Forsi ikun aħjar illi ngħidu illi l-istituzzjonijiet intergovernattivi kollha u l-attivitajiet intergovernattivi kollha huma marbuta mal-proġetti Ewropej u mal-lanijiet. Dawn ser jiġu trattati għabbażi tal-metodu komunitarju sakkem niksbu bidla fi trattati. Fi rigward tal-ISM, regoli jgħidu l-ISM ma tistax tiġi trattata skont il-bażi komunità, il-metodu komunitarja. It-trojka hija indirizzata għabbażi tal-liġi komunitarja, bekk ma jkunx hemm problema bl-iskrutinju bi trasparenza u lanqas bidmir illi wieħed jagħti rendi konta emilu. X'in il-fema tiegħek imbagħad hemm il-kwistjoni tal-qatt. Flekofin inti għal darboħra diskutejt it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji. F'Lulju dan il-Parlament ħejja il-proposta tiegħu. 57 biljun euro qed jinħlew għaliex aħna ma daħannix l-FTT għamilna l-proposta u din ser tkun marbuta mal-ġlieda kontra l-qat u wkoll il-ħolqien ta' tkabbir u l impiegi x'inhu l-pjan tiegħek bħalissa l-implementazzjonijiet ta' dawn id-deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi tassew. Inti tlabt sabiex il-proġetti intergovernativi kollha u l-istituzzjonijiet sabiex bħalissa jitpoġġew b'mod volontarju taħt il-metodi komunitarji ma naħsib li dan jista' jaħdem bħala president tal-Eurogrupp jina naħdem bir-regoli, bir-regolamenti illi għanna li fuqhom hija mibnija l-istituzzjoni tagħna. Aħna nagħtu rendu kont lill-Parlament, jiena sen darbtej fis-sena niġi hawnhekk fil-Parlament, imma dan huwa differenti mill-metodu komunitarju. L-Unjoni Ewropea hija pjuttost ibrida. Pala president tal-Eurogrupp jiena ma nistax naqbad. U b'mod volontarju nadotta metodi differenti ma naħsibx li ikun sew dwar l-FTT. Kif jinsabu l-affarijiet bħalissa? Mill-li qed nifhem hemm grupp ta' kooperazzjoni imsaħħa ta' 11 stat membru illi bħalissa qegħdin jippruvaw isibu ftehim bejnietum. dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji ma nafx fejn waslu għaliex jiena mhux parti minn eh, dan il-grupp eh, la bħala Ministru Olandis u lanqas bħala President tal-Eurogrupp meta temmu ħidmietom eh, dan il-punt jitpoġġa fuq l-aġenda tal-Ekofin bħalissa għadu mhux fuq l-aġenda tal-Ekofin u għalhekk qegħdin nistennew illi joħorġu riżultati minn dan il-grupp. Naf li din tista ma tkunx mistoqsi tweġiba sodisfaċenti għalik ma jien minnix parti minn min dak il-grupp. Inti semmejt ċifra imma jett li bosta biljuni kienu qed jinħlew għaliex m'għandniex FTT le dan dawn il-flejes mhux qed jispiċċaw fix imma titpoġġew fl-ekonomija ejjew naraw ser ikun leżitu ta' din il-kooperazzjoni msaħħa. Bħalissa ma nistax ngħidilkom aktar. Għaliex jiena m'iniex parti minn dan il-grupp. Tajjeb wis fisem l-essendi Antolin Sanchez Presedo kjoġbuk. Simu muġa grazie. Grazie ħafna xi ħaġa ġenerali u mbagħad nitħol daqsxejn fil speċifiku Mela nibdew hawnhekk għandna r-rapport trimestrali tal-Kummissjoni fuq id-zona euro, għandna r-rapport tal-OECD ukoll u r-rapport tal-Kommissjoni qed jgħid li huwa mbassar li fl snin li ġejjin se jkun hemm tkabbir tal-1 fil-mija. Tkabbir inqas minn dak ta' snin ta' qabel il-kriżi fejn l-Ewropa kienet iż-żona li marret l-ar fid-dinja u li fl-2000 u 23 l-sfida eh, tagħna ħad tkun ħafna inqas minn dik tal-Istati Uniti. Dak li qegħdin naraw huwa li kien hemm problemi fis-salarji, fl-impjiegi, eccetera, kienem hemm fijom, fihom, però mhux eh, anke fil-prezzijiet. Fl-Istati Uniti il-Sinjura Jelen kienet preżenti fil-Kumitat ta' Servizzi Finanzjari tal-Kamra tal-Rappreżentanti u tkellmet fuq eh, l-impigi sostenibli. Però s-sostenibilità nħallu għal-ħutu għas-sajt mhux għan-nies aħna irridu nqisu qegħdin f'sitwazzjoni preokkupanti ħafna ma nistax nibqgħu mixin kuf għaddejjin il-kriżi hija profonda ħafna u l-pis huwa distribwit b'mod ħażin. It-tieni net il-qasam tal-Greċja. Il-Greċja għandha ħafna problemi eh, bħal ħajpotermi għamma jekk għandha l ħajpotermi ma npoġġux fil-friġġ, hemm bżonn ċerta responsabilità viż-fi il-Greċja, irridu nassumu responsabiltajiet tagħna mal-Greċja tilet net eh, xieġri wara il-programm. Spanja wetqet il-memorandum tagħha l-Irlanda wkoll u issa hemm il-parti ta' wara l-programm xinu ma l-elementi ta' sorveljanza hawnhekk li huma mbasra għal din il-fażi. Imbagħad il mekanizmu ta' sostenibilità inti qed li staqsajnik fuq dan, però dan huwa mekanizmu l-istabilizzazzjoni ta' żona euro, hemm xi tip ta' roadmap biex dan ikun approċċ komunitarju, grazzi. you very much. Grazzi. Dwar it-kabbir. Naħseb li għandek raġun ma nistawx naċċettaw dan il-livell strutturali baxx ta' tkabbir fl-Ewropa. Dan għaliex mhux ser iħallina nindirizzaw il-qat bil ritmu u l-veloċità li rridu nindirizzawh u lanqas id-dejn sovran bir-ritmu li rridu nsibu tarfu. Għalhekk rridu l-ambizzjoni li jkollna livelli għolja ta' tkabbir. Fl-Eurogroup et illi rridu nenfasizzaw fuq il-ġestjoni tal-kriżi, il-programmi, enfasi kbira fuq il-budgets, budgets fis-sot, iżda Umbat irridu naraw ser namlu fl-agenda ta' tkabbir, ser namlu biex nsaxħu tkabbir tagħna. Hemm ħafna potenzjal li nistgħu nisfruttaw u m'għandniex naċċettaw dawn il-livelli baxxi ta' tkabbir hemm ħafna potenzjal li għandna nisfruttaw. Imma biex dan isir irridu nirristrutturaw l-ekonomiji tagħna. Ir-riċetta issa tvarja minn pajjiż għal ieħor. Sar xi analiżi dwar x'għandu jagħmel kull pajjiż individwali sabiex nindirizzaw dawn l-isbilanċi strutturali. Inti illi f'ħafna pajjiżi l-iktar fin-nofsinhar tal-Ewropa tnaqsu s-salarji l-ispiża tax-xogħol tnaqset. Imma l-prezzijiet le u dan jurina illi s-swieq mhux qed jaħdmu. Għaliex jekk tnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni għandhom jonqsu l-prezzijiet ukoll bl-istess mod u bl-istess veloċità jekk dan mhux qed jiġri, mela allura is-swieq mhumiex jaħdmu. Naturalment, hemm ħafna lok għal titjib. Għal daqstant, irridu noqogħdu b'sebajnej, irridu nkunu preċiżi fuq l-analiżi tagħna skont il-pajjiżi fejn nistgħu intejbu u x'ser nagħmlu sabiex intejbu l-affarijiet. Sissa dan tħalla fidejn il-gvernijiet nazzjonali u biss jekk ikun hemm ir-riskju ta' konsegwenzi fl-Unjoni Monetarja fil-pajjiżi l-oħra li l-Kummissjoni tista' titħol u tgħid li hemm bżonn li jsiru aktar affarijiet, jekk ikun hemm konsegwenzi negattivi. Hemmhekk biss il-Kummissjoni tgħidlek illi eh, trid tagħmel aktar fl-ekonomija tiegħek. Hemm ħafna kwistjonijiet li jinsabu fuq l-agenda ta' bosta mill pajizi il-sistema tal-pensjonijiet, il-ftuħ tal-swieq, tal-prodotti, u għalix ma nipruvawx naħdmu fl-imkien sabiex niksbu dan il-livell li ta' tkabbir. Jiena nemmen li hemm ħafna potenzjal biex nistgħu nisfruttaw u m'għandniex naċċettaw dawn il-livelli baxxi ta' tkabbir fl-Ewropa, ma fadallix ħin sabiex inwieġeb għal-mistoqsijiet l-oħra. Iva, ma fusin xiftit bil-ħin, tgħid il-President, Imma forsi il-mistoqsija tal-Greċja tarġa tiġi tarġa sirlek, issal. L-IPP għandi l-Herbert Dorfman, rajt tilu fejn inti, emmek. Grazie, President. Mistoqsija dwar l-izbilanċi fid-żona euro. Waħda mill-kawzi ewlenin hija dik tar-rati tal-interess għall-individwu l semmis fl-Ewropa, l-kumpaniji l-kbar għajla problema. Għaliex huma jsibu l-finanzi minn ximkien ieħor, il-fondi minn ximkien ieħor fis-swieq internazzjonali, iżda l smis għall-individwi le għaliex huma jridu jużaw is-swieq ta' finanzjament nazzjonali għall smis fiż-żona tiegħi fl-Italja pereżempju mhux possibbli illi wieħed jieħu self Eh, mill-Awstrija fejn ir-rati tal-interess huma nofs dawk tal-Italja. Qed nitkellem dwar banek illi jinsabu 50 km bot, minni dan joħloq bilanċi makroekonomiċi u ma nistgħux niġġustifikawhom lanqas qegħdin jonqsu għandi ċifri mill-President tal-ISM illi juru bitċar illi dawn id-distakki fir-rati tal-interess edin ikomplu jikbru u komplew jikbru f'dawn l-aħħar xhur mhux jiċkienu u għad diffiċli nsibu taf ta' din il-problema. Per eżempju, nistgħu noħolqu s-suq Ewropew tal-kreditu li ma jeżistix palessa. U mhux possibbli li wieħed jieħu self mod transkonfinali. Iżda, jekk dan isir jista' jikkontribwixxi sabiex inaqqas id-distak fost irati tal-interess taħseb dwar dan. Grazzi qed nifhem totalment dak li qed tgħid illi l-frammentazzjoni eh, bejn is-swieq tal-kreditu edha tikber iċ-ċifri ma rajthomx iżda l-problema jaċara daqs il-kristall. Li noħolqu suq uniku tal-kreditu biex nsejħulu hekk jista' jkun l-eżitu tal-effett tal-ħolqien tal-Unjoni Bankarja. Naturalment hemm elementi oħra li jispjegaw id-differenzi fir-rati tal-interess li huma riflessjoni tal-riski ekonomiċi u nkella riflessjoni tal-ammont ta' kreditu illi ċertu settur bankarju ċertu banek jistaw jiprovdu. Irridu naraw l-ekonomija reali, uħutu ma marbuta mar l-ekonomija reali u riflettu r-riski fis-swieq u l-oħrajn ma marbuta mal frammentazzjoni fis-swieq fl-Ewropa. L-frammentazzjoni qiegħda tiġi trattata mill-Unjoni Bankarja. Din hija raġuni ewlenija għaliex aħna qegħdin nistabilixxu l-Unjoni Bankarja. Irridu illi jkollna settur finanzjarju sot b'saħħtu imma wkoll uniku fl-Ewropa. Xtaqt tagħmel mistoqsija oħra? Malaj malaj. Natural, naturalment ir-rati tal-interess u differenzi bejn ir-rati tal-interess huma marbuta ma' situazzjoni ekonomika tal-pajjiż. Jiena iż-żona tiegħi ngħix 50 km l bot mill-frontiera imma individwu, persuna jew SMI jista' naturalment jivvjaġġa lejn il-pajjiż e, ġar, imur f'bank hemmhekk u jissellef il-flus brati tassew aktar interessanti. Iżda dan mhux possibbli f'suq uniku jista' xi darba jkun l-Unjoni Bankarja, vera għandek raġun, imma f'suq uniku suppost illi jkun hemm aktar kompetizzjoni fil-sistema bankarja. Għanda teżisti aktar kompetizzjoni, iva għandek raġun. Parti mill-Unjoni Bankarja twassal għatwetti ta' manwal ta' regoli uniku imma dan sar jihdinna żmien għaliex hemm ħafna regoli differenti li huma bbażati fuq il-leġislazzjoni nazzjonali. Iżda b'mod gradwali bil-mod il-mod pass wara pass aħna ser naslu sabiex ikonna dan il-manwal uniku tar regoli u dan jista' isolvi wħud mid-differenzi illi għandna bejn pajjiż u ieħor. Grazzi suppost l-arloċ ma ġajniex bdejnieħ mill-bidu imma ħna hawnhekk kuntenti noqdu nafsu il-buttuna. Għalli sendi, issa Leonardo Domenici, bl-Ingliż ħalli naġġel aktar. ħafna mill-kondizjonijiet huma meħtieġa sabiex nikkonsolidaw il-sinjali ta' rkupru fiż-żona euro tħassib tagħna l-ħtieġa li nibbilanċaw mill-ġdid l-ekonomiji taż-żona euro. Ma taħsibx li għandna bżonn ta' Tnaqqis ta' surpluses tal-kontijiet kurrenti f'pajjiżi tan-naħa ta' fuq il-Ġermanja u l-Olanda per eżempju. U inti taqbel ma' dan il-punt di vista ma' din il-perspettiva x'tip ta' strumenti nistgħu nużaw sabiex niksbu din il-mira. Iva, jiena qed nara li nistgħu insaħħu id-domanda madwar l-Ewropa Dan jista' jseħħ mid-domanda interna tal-pajjiżi, dan jista' jitwetta jekk naraw pereżempju s-salarji fil-Ġermanja. L-istess jista' jiġri fl-Olanda għal ċertu setturi għall inqas ġala darba jibda l-irkupru ekonomiku. Tafu li pajjiżi il-pajjiż tiegħi dam xi ftit sabiex joħroġ mill-kriżi kellu pass pjuttost kajman. F'dan ir-rigward iva id-domanda ser terġa' tkun dejjem aktar b'saħħitha fl-Ewropa, l-iktar fil-pajjiżi tan-naħa ta' fuq, jiena ma nemmenx li rridu naraw inħarsu lejn l-Ewropa. Bħala xi ħaġa fejn jista' jirbaħ kulħadd jew inkella jitla f'kulħadd. Jiena nemmen illi il-maġġoranza tal-esportazzjonijiet fil-Ġermanja immorru li l-in mill żona euro. Il-Ġermanja, per eżempju, etqallana l-flus grazzi għall-esportazzjonijiet lejn l-Azja u sert tkompli tagħmel hekk. Il-pajjiżi fl-Ewropa qegħdin jaħdmu għall-industrija tal-vetturi fil-Ġermanja qegħdin jagħmlu il-pars tal-karozzi l imbagħad jibatuhom lejn l-Azja. Ejjew nibqgħu għaddejnek, hekk, ejjew nibqgħu sejrinek, ejjew nibqgħu namlu il-flus fl-Ewropa u nesportaw lejn opportunitajiet possibli għalina. Iva, imma għanna Ewropa b'saħħitha. Ma nafux ux diplomatiku illi nwieġbu dwar kif aħna rridu namlu zvalutar tal-euro. L-aħħar mistoqsija għall-alde Theodor Siklakis. Thank you, Chair. I will uh, speak. Grazzi, eh, Signora President, għan skellem bil-Grek. Mela, għal dak li, jina smaj dak li ntqal fuq il-Greċja, jina laqatni pozittivament. Iżda forsi bħalissa qed ngħixu f'pajjiż differenti. Għaliex il-pajjiż tagħna, is-servizz privat huwa mafus bid-dejn u bil-rati olja ta' interessi, propju f'mument meta għandu jingħata aktar kreditu. Inraw ċertu aspetti. Għanna 2.3 miljun persuna li mhux qed jirnexxilhom iħallsu 16 miljun familja li mhux qed jirnexxilhom iħallsu kont dawl Iġri ħafna drabi mhux qed jirnexxinna nħallsu il-kontribuzzjonijiet soċjali. U ħafna ħaddiema fis-settur privat mhux qed jitħallsu għaliex l-intrapriżi m'għandhomx biex iħallsu minħabba d-dejn li għandhom. Iġviri kwestjoni hija din. Settur privat eh, mafus b'dan il-mod. Kif jista' jkontribwixxi biex jipprova jgħin biex il-pajis joħroġ mill-kriżi. Issa l-esportazzjonijiet baqgħu għall-istess livelli fil-2013 minkejja dak li stennejna. Iġbi kif nistaw ntejbu l-affarijiet jekk aħna ma nżidux l-esportazzjonijiet? U kif nistaw namlu mod li l-effett ta' dan il-primary surplus nistaw inħossu għab f-titib tal-ekonomija. Mela, dak li semmejt juri uħut mill-problemi fundamentali fit-ħadim tas-settur kemm pubbliku kif ukoll privat fil-Greċja, huwa impossibbli li jkollok ekonomija f'saħħitha jew inkella eh, finanzi pubbliċi f'saħħithom jekk ma jkollokx sistema ta' taxxa li taħdem kif suppost u li hija ġusta fejn kulħadd jikkontribwixxi. Huwa impossibbli li jkollok settur privat li jaħdem u ekonomija li taħdem jekk in-nies ma jħallsux il-kontijiet tagħhom, dawn huma kwistjonijiet fundamentali huma elementi fil-programm Eh, li nittrataw din is-sistema tat-taxxa u nies li ma jħallsux it-taxxi tagħhom x'għandna nagħmlu f'dak il-każ. L-ekonomija kollha kemm hija bbażata fuq prinċipji ta' fiduċja fejn nies jikkontribwixxu għabbażi ta' sistema tat-taxxa li taħdem fejn in-nies iħallsu il-kontijiet tagħhom u dawn huma kwistjonijiet istituzzjonali li rridu nittrattaw ma' parti mill-programm huma parti elementari. U jekk din ma tittiebx u naħseb li titjib, eh, per eżempju, eh, il-sistema ta' taxxa, isiru ħafna affarijiet biex s sistema ta' taxxa biex tibda taħdem kif suppost, Jekk din ma tiġix trattata, eh, din tkun qed ix-xekkel il-kupru ekonomiku. Għall-investituri privati huwa kruċjali li jkunu jafu li jekk iridu jibdu jibdew negozju fil-Greċja jkunu jafu x'tip ta' sistema ta' taxxa hemm li l-kontijiet jitħallsu kemm mill-gvernijiet kif ukoll minn kumpanija u ċittadini oħra. Iva, nishtiq nikkumment l-lura, għandhomx biex ħalsu l-kontijiet. Ma nix qed nitkellem fuq evazjoni ta' taxxa li għandhomx flus biex ħalsu l-kontijiet. U il-mistoqsijiet reali li saqsejt hija għalfejn l-esportazzjonijiet mhumiex qed jikbru. Din hija l-mistoqsija. Kif tista' tbassar tkabbir jekk l-esportazzjoni mhux qed tikber tikber. Jiena naħseb li E, sħarriċ riċenti juri li l kompetitività tal-Greċja tikber u li qed ikun hemm tkabbir. Ġviri jina forsi naqriżiet ottimist minnek. Iżda l-kwistjoni tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa hemm qiegħda. Inti tista' tgħid li hemm min ma jistax ħallas it-taxxa? Iva, parzjalment hija vera wkoll għal parti kbira tal-popolazzjoni Iżda hemm ċertament parti mill-popolazzjoni sempliċiment mhux qegħdin iħallsu t-taxxi jew kellha mhux qed iħallsu daqskemm hemm bżonn li ħallsu. U din hija kwistjoni kruċjali għal kull ekonomija biex tkun tista eh, biex tkun tista taħdem kif suppost, l-unika mod kif dan jista' jsir huwa li jkun hemm sistema effettiva tat-taxxa għalhekk aħna nappoġġaw il-Greċja biex issaħħaħ din is-sistema. Grazzi ħafna u grazzi tal-li ġejt għal dan id-dialogu ekonomiku. Issa naddu għal votazzjonijiet tal-waqt. Naf li għanna bżon nirċivu il-listi tal-votazzjonijiet norganizzaw ruħna. Mela, ejja mlu dak waqt li jena namel affarijiet iżjed formali għawek. Grazzi. If members could uh, take their seats, then... Jekk jiġobkom ħudu naqra postkom, ħalli nkunu nistaw namlu tal votazzjonijiet. Mena jina ftaħt il-votazzjonijiet għalek jena raw li l-kards edin jaħdmu, għafsu naqra il-buttuni, kaw xaħat li mandux kard li rridu nkunu nafu bihom. So we've got 35 plugged in. Mela u 35 li għandu daħlu l-karta fil-magna u 34 li għafsu l-buttuna għadnet nistana l-aħħar persuna. Etnara nara li għaw xinis li għet jastienu mill-li jekku mux kontenti u le, mela. 35 eh, eh, b'kollox 29 ma kontenti u 6 ma jafux. Mela jgħan nibdew bil-votazzjoni l-ewel vot huwa fuq il-rapport ta' Diogo Feo. L-ewwel emenda Mela l-emenda 115 ak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 favur? Kontra? astensjonijiet matiċ. Emenda 216 favur kontra astensjonijiet għaddit 217 favur kontra astensjonijiet matiċ 218 favur kontra astensjonijiet matiċ. Mela, il-kompromess A favur? Skużawni, anzi, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astazzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess B. Il-kompromess B dawk favur kontra astazzjonijiet għaddit. Issa naddu għal kompromess ċe. Kompromess ċe dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-emenda 283 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromess D dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu l-emenda 289 dawk favur kontra emminitin it-tim telefaw. Ċidun nimxil għazib bil-mod, tajt president Mela, emenda 289 dawk favur? Kontra? Skużawni, is-soċjalisti qed juru li li huma favur meta għru wasal tal-kontra ejna nagħmluha elettronikament. Skużawni, skużawni x'inhi l-emenda tiegħi, mhux apposta tnagħmel. U issa l-ħaq insejt fuq xi xini. Mela, għatfa dal persuna waħda trid tivvota, mela. Nara votazzjoni. Fl-ħar mill-ħar kontu favur din l-emenda. Issa naddu għal kompromess E, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 48 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 292 għaw kaw eh, emenda orali mir-rapporter. Naċċettaw, naċċettaw din l-emenda? Iva, favur? kontra, astenzjonijiet għaddiet, kompromess F, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, mela l-emenda 50, favur, kontra, astenzjonijiet, din jidir li li maddiċ, ejja naraw, 50, emenda 50. One more to vote if you're voting. Fadal persuna li ċitti vota? Le, anzi, kelli zbal għaddit, imla la ċekjajt, mela, 295 favur, kontra, astensjoniet għaddit, 296 favur, kontra, astensjoniet għaddit, 297 favur, kontra, astensjoniet għaddit. 298 dawk favur, kontra, astensjoniet għaddit, dawk 51 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 299 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Minda 300 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nivveram li verifika tajbis. One more to vote. You're voting ta' tal wieħed ħana l-votazzjoni, għaddit 22 favur 15 kontra. Mela, mit 302 eh, favur kontra astenzjonijiet. Il-soċjalisti votaw. Ejja namlu verifika. U verament diffiċli jekk ma tollux idejkom. Uh, I'm checking 301. Mela, namlu verifika fuq 301. tsir maluqa. Maddiċ. Issa 302 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 303 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ehm, Min ixtaqsek ċara ħana raw naqra numru verifika elettronika. Ma' mela, 303. Grazzi, votazzjoni maluqa għaddiet. Issa 304 dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. 305 favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. 306 favur. Kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa naddu għal kompromiss ġe. Iva? Ġogo? Iva, grazzi? Mela fuq il emenda orali, il-grupp tal-PPE se jkun qed jivvota favur biex natikom sempliciment gwida għal votazzjoni biex ma jkunx hemm konfużjoni. Dwar l-emenda orali, il-grupp tal-PPE vota favur. Grazzi ħafna mela nistgħu nagħmlu kompromess ġeb din l-emenda orali. Nagħmlu di l-ewwel. Dak favur? Kontra? Astazzjonijiet għaddiet? l-emendorani. Issa naddu għal-emenda 313. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ħana verifika. Inda, 19 favur, 19 kontra, ġviri taqa. jew le. Mela, 314 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 315 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, issa 316 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 318 favur kontra ħanam il-verifika ta' 318. Kħat vota votazzjoni maluqa. 19 favur, 19 kontra ta' awkol. 319 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Mela ġuri 8 ta' 320 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 53 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 321 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 54 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess akka. Dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Kompromess I. Favur kontra assenzjoniet għaddiet. Emenda 328. Iva, għawni għax ma stajċ siba, 328, favur? Kontra assenzjonijiet maddiċ. 329, favur? Kontra assenzjoniet. Nistana me verifika fuq 329? ta' tlita jivvotaw t-nej, zewċ buttuni għadhom mhux mafusa, għanara il-votazzjoni 18 favur, 18 kontra taqa. Min jaf dawk iż-żewġ buttuni li ma ġewx mafusa x-setaw jagħmlu kieku. Mela 59 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 330 favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 331 favur kontra astensjonijiet ħana verifika fuq 331. fada l-buttuna wahda jek ħatafasa. Nvemmela ħanala il-votazzjoni u di għaddit. Issa 332 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 60, favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 333, favur, kontra, assenzjonijiet, ħanam verifika. Għana il-votazzjoni għaddiet. 334, Dok favur, kontra, Attenzjonijiet, maddiċ. 61 favur. Kontra. attenzjonijiet, għaddiet. Ġuri disa favur. Kontra. attenzjonijiet, addiet, 335 dok favur. Kontra. attenzjonijiet, addiet. 336 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 62 favur. Kontra. Astenzjonijiet addiet. 337 favur kontra, assessjonijiet għaddiet. 63 favur. Kontra, assessjonijiet għaddiet 64 favur, kontra, assessjonijiet għaddiet 338 favur, kontra, assessjonijiet. Aħjar verifikaw. Mela, ħana votazzjoni għaddit. Mela, komplementi jaqqa. Issa naddu għal 341. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 342 favur? Kontra? ħana mal verifika fuq 342. Mela, fadal tlieta, fadal tnej, jekk għat votaw, tajb wis, mela għana il-votazzjoni għaddit. Mela menda 343 dawk favur, kontra, Għana Għanamil verifika fuq 343. Nara mela, votazzjoni. maddiċ. 344 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit, 345 favur, kontra astensjonijiet, e namlu verifika. Naħseb li maddiċ. Vata sir maluqa, għaddit. 346 dawk favur, Kontra? ej nagħmlu verifika fuq 347. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. 347 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. 348 favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Kompromess je. Yeah favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess k l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess M favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Terpis minn amenda 432 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 433 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 434 dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. 435 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 436 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 437 ta' favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 438 dawk favur kontra assessjonijiet għaddit. Ġuri 10 favur kontra assessjonijiet għaddit. 439 dawk favur kontra assessjonijiet għaddit. 440 dawk favur kontra Astensjonijiet. Tnara nara ċertu sinjali ħabba għal diġ, fri għen mlu verifika fuq 440. Mela, il-votazzjoni maluqa. Nara il-votazzjoni maddiċ. Iġifiri il ġestikolazzjoni ħadmu. Mela, Issa naddu għall-limis. Kompromess N. Kompromess N in favor. Favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mela. Kompromess N dan għadda. Issa t-tini parti tal-lista tal-votazzjoni. Erba, erba, sitta, favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Erba, erba, seba, favur. Kontra astenzjonijiet. Erba, erba, seba. Nerġaw namlu l-votazzjoni. tlieta oħra biex jivvotaw votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 20 b-16. 85 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 4-4-8 450 favur kontra astensjonijiet taddi. Erba 5 wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Erba 5 tnejn punt lingwistiku favur 4 ħamsa 3 favur kontra astensjonijiet. Namlu kontrol fuq l erba 5 tlieta. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess O. Favur. Kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess P. Favur. Kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess E. Favur. Kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess R. Favur. Kontra stensjonijiet għaddiet 506 ġiet irtirata, 507 mela. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nikkontrollaw dan il-vot. Fuq il-507. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 508 favur anzi kompromess S favur kontra stensjonijiet għaddiet 5 favur kontra astensjonijiet nerġu kontrollaw il ħamsa wieħed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 89 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 5 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Eh, anzi, naġu nikkontrollaw il 5 Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 5-1-3 favur kontra astensjonijiet maddiċ 5-1-4 favur kontra astensjonijiet għaddiet 5-1-5 favur kontra astensjonijiet maddiċ 5-1-6 favur kontra astensjonijiet maddiċ disejn favur kontra kontra astenzjonijiet nerġgħu nivvotaw għal din id-disejn. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 5-1-7 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 91 irtirata il 5 wieħed minja favur kontra astensjonijiet narġaw nivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. ħamsa wieħed disa taqqa, ħamsa tnejn zero favur kontra stenzjoniet maddiċ. 5-2-1 favur kontra astenzjonijiet nerġaw nivvotaw fuq il-5-2-1 nala il-votazzjoni u maddiċ 92 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5-2-2 favur kontra astensjonijiet maddiċ 5-2-3 favur kontra astensjonijiet maddiċ 5-2-4 favur kontra astensjonijiet għaddiet 5-2-5 favur kontra astensjonijiet maddiċ 93 favur kontra astensjonijiet għaddiet 94 favur kontra astensjonijiet għaddiet 95 favur kontra astensjonijiet għaddiet 96 favur kontra astensjonijiet għaddiet 97 favur kontra astensjonijiet għaddiet 526 favur kontra astensjonijiet maddiċ 527 favur kontra stensjonijiet għaddiet 528 favur kontra astensjonijiet nerġaw nivvotaw għonek. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 529 taqqa 530 favur kontra stenzjonijiet taddijiet 531 favur kontra stenzjonijiet taddi 532 favur stenzjoniet kontra taddi 533 favur kontra astenzjonijiet taddi 534 favur kontra astenzjonijiet taddi kompromess te favur kontra astenzjonijiet eh, Taddi kompromess u favur. Anzi, emenda orali. Mela, l-emenda orali favur kontra stensjonijiet taddi. Kompromess v favur kontra stensjonijiet eh, jaddi. 6 favur kontra as nerġgħu nivvotaw fuq il-566. Naħseb għadda maħjar nikkontrollaw. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. 110 m'hemmx bżonn votazzjoni fuq 111 favur kontra stensjonijiet tgħaddi 567 favur kontra stenzjoniet taddi 5-6-8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 5-112 anzi favur kontra astenzjonijiet naħseb taddi ma nerġaw nikkontrollaw 112 Kulħadd tivvota. vota u iva taddi. Juri 14 favur kontra astensjonijiet taddi, 113 favur kontra astensjonijiet taddi, 570 favur kontra astensjonijiet taddi, 571 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq il wieħed. Votazzjoni maluqa. Taddi. 5-7-2 favur kontra stensjonijiet taddi. Juri 16 favur kontra stensjonijiet taddi. 5-7-5 favur kontra astensjonijiet taddi 7 favur kontra astensjonijiet taddi Juri 17 favur kontra stensjonijiet eh, jaddi. 579 favur kontra stensjonijiet taddi. 580 favur kontra astensjonijiet ma jaddix 581 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq il-581 u din tgħaddi. 19 kontra 17. Li mis favur kontra stanzjoniet tiegħek eh, tgħaddi. Kompromess we favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. 116 b'emenda orali. Favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. 117 b'emenda orali wkoll favur kontra astensjonijiet tgħaddi 586 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix 114 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix juri 19 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 588 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 5-8-9 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 590 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 5-9 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 818 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 119 favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Supposta d-dieta maħjar Kolħat Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u iva tgħaddi. Emenda wieħed, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 120 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 121 favur, kontra astensjonijiet taddi 122 favur kontra astensjonijiet verifika hawnhekk ukoll però minna li għaddiet. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa, però le ma Wieħed nejn tlieta. Votazzjoni miftuħa. Favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Wieħed tnejn erba' favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Tnejn irtirata. Wieħed tnejn ħamsa favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Wieħed tnejn sitta favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Wieħed tnejn seba' favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. Wieħed tnejn tminja favur anzi dik taqa. Mela, wieħed tnejn disa, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 130, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Wieħed tlita tnejn, favur, kontra. Namlu verifika fuq il-wieħed tlita tnejn. Votazzjoni maluqa taddi. Limes wieħed tlieta erba favur kontra astensjonijiet eh, taddi. Wieħed tlieta ħamsa favur kontra astensjonijiet namlu l-verifika fuq il-wieħed tlieta ħamsa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Wieħed tlieta sitta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda sitta. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Mi 137 favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed 38 favur kontra Astenzjonijiet verifika unek ukoll. Però minna għalija għaddit. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Wieħed tlieta disa. Favur kontra astensjonijiet taddi. 140 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess X. Favur kontra ta' taddi. Kompromess 8. Favur kontra stenzjoniet eh, Te permetti li, Sur President, inti qed kompromess xi ħaġa kellek tgħid imma emenda 8 u xek nistgħu noħduh dan il-vot għaliex tħawat Emenda 8. Ħanaraw emenda 8. Favur, kontra, astensjonijiet, namlu l-verifika elettronika. Qed emenda 8 u l-1 4 votazzjoni magħluqa u ma taddix iva. Issa nistgħu ngħaddu għal wieħed erba' tminja. Favur kontra astensjonijiet u din niverifikaw wkoll. Kulħadd tivvota u ma taddix. Issa wieħed erba' disa favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 150 kompatibbli favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet però nagħmlu l-verifika elettronika. Votazzjoni mal Le, ma għaddiċ. 19 kontra 17. Kompromess Y. Favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed 5. 1 Favur kontra astenzjonijiet. Namlu l-verifika fuq il-1-5-1. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 1-5-2 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 1-5-3 favur kontra namlu verifika għax ma tajċ kas l-idejn ta' soċjalisti. Votazzjoni malluqa u ta' diva. Wieħed ħamsa erba. Favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Wieħed ħamsa ħamsa. Favur, kontra, astenzjonijiet verifika fuq il-155. Votazzjoni maluqa, ma taddix. Emenda d-dissa, favur, kontra astensjonijiet taddi, 156, taqa, 157. Favur, kontra astensjonijiet taddi. Amenda 10. Favur. Kontra. Sur President, permettili, għal wieħed 58 il-lista tgħidli mhux koperta minn kompromess. Z. Tist... X'inhi sitwazzjoni eżatt? Mela, din inbidlet dal-għodu Din insibu aktar tard fil-lista. Bħala premessa 18 A ġdida. Ġifiri se nivvotawa hemm aktar tard fil-lista l-ġdida l-ġurnata. Tistaqsini xalfejn. Emenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromess zeta. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Issa il-wieħed ħamsa tminja. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Namlu l-verifik tal-wieħed ħamsa tminja. Tridux. biddilni l-apposta pero xorta waħda baqqat premessa 18a. Votazzjoni maluqa u ma taddix. 160 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed sitta wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. 162 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Tnaxir tirata wieħed sitta tlita favur kontra astensjonijiet namlu l-verifika. Kulħadd ivvota. Il-voti kollha jgħoddu. Din tgħaddi. Wieħed sitta erba. Favur. Anzi, Sofi. Il-lista tiegħi qed tgħid hekk, però naħseb biżna il-wieħed ħamsa disa' f'din il-lista Milli jidher dan huwa kopert minn kompromess zeta. Xi ħaġa ġdida minn dal-għodu din. Ġifieri dinja koperta, u xek. Mela, fej konna, wieħed sitta erba. Favur, kontra astensjonijiet tgħaddi. Wieħed sitta ħamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed sitta sitta favur kontra astensjonijiet taddi wieħed sitta seba favur kontra astensjonijiet namlu l-verifika fuq il-wieħed sitta seba'. Votazzjoni maluqa. diċ. Wieħed setta tminja. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Wieħed sitta disa. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. 170 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 13 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed seba' wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed seba' tnejn. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 16 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Wieħed seba' tlieta favur kontra nagħmlu l-verifika. Votazzjoni maluqa. Taddi. Permezz ta' vot wieħed. Wieħed seba' erba. Favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed seba' ħamsa. Favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed seba' sitta favur kontra stensjonijiet taddi, wieħed seba seba favur kontra stensjonijiet ma taddix, wieħed seba tminja favur kontra stensjonijiet ma taddix, wieħed seba disa favur kontra stensjonijiet ma taddix, wieħed minja wieħed favur kontra astensjonijiet u għonek namdu l-verifika u koll fuq il wihat 8 Wieħed tminja wieħed, votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Wieħed tminja żero taqa ta' warajja, wieħed tminja tnejn. Ma tgħaddix. 17 favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Wieħed tminja tlieta favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Wieħed tminja ħamsa favur kontra stensjonijiet tgħaddi. wieħed minja erba favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Wieħed minja sitta favur kontra stensjonijiet tgħaddi. 18 tirata wieħed minja seba favur kontra astensjonijiet. Verifika fuq il-wieħed minja seba. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Wieħed minja tminja. Favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed minja disa. Favur kontra astensjonijiet ma taddix, 19. Favur kontra astensjonijiet taddi. 190 taqqa, wieħed disa wieħed. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed disa tnejn favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed disa tlieta favur, kontra astensjonijiet ma taddix, 20 favur, kontra astensjonijiet taddi, wieħed disa erba favur, kontra astensjonijiet namlu l-verifika tal-wieħed disa erba'. Votazzjoni maluqa. E, u taddi. Wieħed disa ħamsa. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed disa sitta. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed disa seba. Favur kontra namlu l-verifika fuq il-wieħed disa seba. Għax mux qed nara sew, tgħid il-President. Taddi. 19 kontra 17. Il-21. Favur, il-anzi il-201. Favur kontra stensjonijiet ma taddix. 202. Favur kontra stensjonijiet ma taddix. 203. Favur kontra stensjonijiet ma taddix. 204 favur kontra astensjonijiet taddi 205 favur kontra astensjonijiet ma taddix, verifika għal 205. Għaddit. 206 favur kontra astensjonijiet ħanamlu l-verifika fuq 260 ukoll. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit. 207. Favur kontra astensjonijiet. Għaddit. 208. Favur kontra astensjonijiet għaddi. 209. Favur kontra astensjonijiet għaddi. 22. Favur kontra astensjonijiet għaddi. 210. Favur kontra astenzjonijiet taddi 211 favur kontra astenzjonijiet taddi 212 favur kontra astenzjonijiet taddi 213 favur kontra astenzjonijiet taddi 214 favur kontra astenzjonijiet taddi Issa, votazzjoni elettronika fuq il-test ekku emendat. 36 favur u ħadd kontra u l-ebda astensjoni lanqas issa votazzjoni fuq il-leġiżlazzjoni fuq ir reżolazzjoni leġislattiva. Grazzi għal darboħra 36 favur u ħadd kontra. Prostet tassew. Thank you, Sharon ju krije Grazzi, Sharon. Jena nishtiq biss namel xi kummenti l-ewwel net. Wara li tħaddit mal-shadows emrieda illi dan il-vot jitpoġġa direttament fuq l-aġenda tal-plenarja. Aħna votajna fil-komitat il-lum għalhekk irridu nippruvaw nadduh fuq l-agenda tal-plenarja. Rdu niftu negozjati u mbagħad isib postu fuq l-agenda tal-plenarja. Nixtieq ngħid kemtejn dwar il-personal tekniku kollu ta' dan il-kumitat. Grazzi għal ħidmietom, grazzi lill-personal tiegħi wkoll mafalda il-Pablo, aħna ħdimna jitfit jean paul Leslie, ashley Liuta. jurgen l-Juta. Għalix ma konċ nasal għal dan il-rizultat. Ma stajniex nispiċaw il-ħidma tagħna u nistgħu mmorru lura lejdarna b'kuxjenza safja Forsi kena xi differenzi fl-interpretazzjoni tgħid il-President ir-rapporter qed jgħid illi huwa ma jridx illi jidħol f'negozjati f'dawn l-istadju, f'dan l-istadju u għalhekk ma rridux nivvotaw bekk dan il-punt isipruħu fuq l-aġenda tal-plenarja fejn Umbat, inkunu nistaw nażlu li nissospendu il-vota ħari ħalli niftu negozjati. Ma rridux neħdu il-vot sabiex naraw jekk irridux niftu negozjati għaliex ir-rapporter qed jgħid illi ma jridx jiftaħ in-negozjati. nivutaw dwar il-rapport li jmess issa. Il-rapport ta' Pablo, kompromess A, il-rapport anzi. Iva ta' Pablo, A, ta' DM emenda wieħed u design. Favur, kontra, astensjonijiet. Verifika. Okay, we're down to 33 people as well. We're closing the vote. Għanna 33 persuna. Votazzjoni maluqa Jaddi, 92 favur kontra Astenzjonijiet? ma taddix din l-emenda 93 favur kontra attenzjonijiet verifika għalix għawn min ħalla il-kamra u ma nafx kemm għandna nies issa preżenti Fada l vot wieħed jidħol, votazzjoni magħluqa, l-emenda ta' 18 favur, 16 kontra. Issa, ximis, emenda 5. Minnu favur emenda numru 5. Kontra, astensjonijiet verifika dwar l-emenda 5. Fada żewġ voti xiet, ħallu fada l-vot le votazzjoni magħluqa. L-emenda tgħaddi marġni ta' vot wieħed. Donna li donnom l-affarijiet ser ikunu komplikati l-lum 98 favur. Aħjar nagħmlu verifika tgħid il-President 98 verifika. Fada żewġ voti xitħlu, vot wieħed. U se tivvota mela nala il-votazzjoni, grazzi. Favur, 16 kontra, emenda 104 minu favur. Minu kontra. jiet ma taddix 105 favur. Kontra. jiet ma taddix 106 favur. Kontra. jiet ma taddix 107 favur kontra astensjonijiet taddi verifika dwar il-107. U laħt vota votazzjoni maluqa 18 favur 15 kontra 108 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 109 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 110 favur kontra astensjonijiet ma taddix 111 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess be Anna emenda bil-fum Et jidu li rrid naqra. U għalhekk se naqra din il-biċċa kollha. Hawn żewġ kelmiet ġodda immediately u cleared ġifiri transazzjonijiet bil-karta debitu permezz tal-kard ifisser pagament transazzjoni ta' pagamenti bazata bil-kard marbut ma' kont ta' ċesta ta' depozitu jew kont kurrenti illi għalih transazzjoni tiġi debitata immedjatament wara li tgħaddi it-transazzjoni u tranzazzjoni b'kard imħalsa minn qabel hija tranzazzjoni ta' kard ta' debitu. Ek qed nivvutaw. Toġġezzjonaw? Le, minu favur? Minu kontra? Astensjonijiet di l-emenda taddi. Ek joġobkom meta ċemplu tantx tajtu għaliex jien ħsibtkom li qed titkellmu dwar il-vot kompromess ċe favur kontra stensjonijiet jgħaddi 128 favur kontra stensjonijiet. Ma taddix 129 favur kontra stensjonijiet. Ma taddix 130 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 8 favur kontra. Astensjonijiet aħjar namlu verifika dwar l-emenda 8. Fadal żewġ voti xietħlu jekk qed tivvutaw għandi 32 suppost preżenti fadal voti ieħor xidħol din l-emenda ma taddix. 134 favur kontra astensjonijiet taddi 136 favur kontra. Astenzjonijiet verifika dwar il-136. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi 17 favur 15 kontra, emenda 9 minu favur minu kontra assenzjonijiet aħjar nivverifikaw l-emenda numru 9. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa ma tgħaddix 16 favur 16 kontra. 37 minu favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix 139 favur. Kontra, astensjonijiet verifika dwar il-139. Votazzjoni miftuħa. Nkol konna għadin nippruvaw niftħu l-votazzjoni, votazzjoni samaluqa, l-emenda ma taddix 138 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 140 favur. Kontra, astensjonijiet ma taddix 141 favur. Kontra, astensjonijiet verifika dwar il-141. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. Din l-emenda ma taddix 142 favur. Kontra. Astensjoniet verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota 16 favur, 16 kontra, bekk ma taddix. Imko 16, minu favur. Minu kontra, astensjoniet taddi. 143 favur, kontra astensjonijiet taddi 144 favur kontra astensjonijiet ma taddix 145 favur kontra astensjonijiet ma taddix imko 17 favur kontra astensjonijiet taddi 146 favur kontra astensjonijiet ma taddix 147 favur kontra astensjoniet ma taddiċ 148 favur kontra astensjoniet verifika għalix ma nasibx li rajt li l-kulħat jolli idej. jekk toqodu titħattu bejnietkom u ma tollux idejkom ikonna nivvutaw. Infatti ma ddiċ. Wieħed erba' disa favur kontra astensjoniet ma taddix 150 favur kontra. Astenzjoniet ma taddix 153 favur kontra. Astenzjoniet ma taddix 151 favur kontra. Astenzjoniet ma taddix. Emenda 10 favur kontra. Verifika dwar l-emenda 10. Votazzjoni maluqa ma taddix. 155 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. 154 favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess D. L-ewwel parti minu favur. Kontra astensjonijiet. Taddi it-tieni parti favur. Kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għal kompromess. E bizna ftit tal-paġni, sodisfazzjon tgħid il-President, favur kontra, astensjonijiet jgħaddi 2-3-7 Minu favur. Kontra. astensjonijiet ma taddix 238 favur kontra astensjonijiet ma taddix 239 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 239. One more to vote. We're down to 31 now, okay? Issanna, 31, xi votaw fadal persuna waħda sabiex tivvota. Taddi. 240. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Mitej wieħed u erbajn favur kontra astensjonijiet għaddi. Emenda 16. Favur? Kontra? Astensjonijiet verifika dwar l-emenda 16. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma taddix maġni ta' vot wieħed. Iżbatax. Favur. Kontra? astensjonijiet verifika l-darbohra. Fada żewġ voti xitħlu? Jek. Se tivvotaw? Votazzjoni magħluqa. Din l-emenda ta' 15 ah, favur, 15 kontra. Issa, 244 favur. Kontra astensjonijiet verifika dwar il-244. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa ta' 17 favur 15 kontra, emenda 18 favur. Kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 18. Votazzjoni maluqa, ma taddi 16 favur 16 kontra. Kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi. 250 favur kontra. Stensjonijiet ma taddix imko 26 Sekretarjat donnu Ejja xiftit, ħan votaw dwar imko 26 favur kontra astensjonijiet taddi 251 favur kontra astensjonijiet aħjar namlu verifika dwar il-251. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, ma taddix votu wieħed. L-20 favur kontra, astensjonijiet ma taddix, 254 favur, kontra astensjonijiet ma taddix, 255 favur, kontra astensjonijiet taddi. Issa, naddu għal sittin. favur, kontra, astensjonijiet verifika dwar il mitej u sittin. Taddi. 263 favur. Kontra. Astensjoniet ma taddix. 264 favur. Kontra. Astensjonijiet verifika dwar il-264. 264. Verifika. Kulħadd ivvota? vota Taddi 265 favur kontra astensjonijiet ma taddix 266 favur kontra astensjonijiet taddi le taqa tgħid il-President 268 favur kontra astensjonijiet ma taddix 269 favur kontra astensjonijiet ma taddix 271 favur kontra astensjoniet ma taddix 270 favur kontra astensjoniet ma taddix kompromess FA l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi tini parti favur kontra astensjoniet taddi 21 favur kontra astensjoniet verifika dwar l-emenda 21 naħseb li maddiċ imma aħjar namlu verifika. Fadal voti ħorx jidħol, votazzjoni maluqa ta' bilħaq maddiċ. Imko 29 favur kontra stensjoniet u 276 favur kontra astensjoniet ma taddix emenda 22 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 22. Kulħadd vota? Dal-vot ieħor x'jidħol, votazzjoni magħluqa ma taddix 23. Favur? Kontra? Astensjonijiet ma taddix? Nistaw namlu verifika. And that is rejected by two. Um, ma taddiġ bżewġ voti u bekk 283 favur kontra astensjonijiet ma taddix 284 favur kontra verifika dwar il-284. taddi 24 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-24 ma taddix 25 favur kontra Verifika dwar il-25. Edin verifikaw l-emenda 25. Ma taddix. Marġni ta' zewġ voti. Issa disajn. favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix. 292 favur kontra stenzjoniet ma taddix, kompromess G favur kontra stenzjoniet jaddi, design favur kontra stenzjoniet ma taddix, design favur kontra astensjonijiet jaddi, 300 favur kontra astensjonijiet ma taddix imko 31 favur kontra. Verifika dwar imko 31. Votazzjoni maluqa di l-emenda ma tadix. Imko 32. Favur kontra sensjoniet taddi 301 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Kompromessa ka favur kontra astensjonijiet jaddi. Imko 34 favur kontra astensjonijiet taddi. 305 favur kontra astensjonijiet taddi. Imko 35 din taqa, il-president, is-27 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 306 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess i favur kontra astensjonijiet jaddi. 316 favur kontra astensjonijiet ma taddix 318 favur kontra astensjonijiet ma taddix 317 favur kontra verifika dwar 317 kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma taddi 16 favur 16 kontra. Kompromess jie, favur. Kontra, stensjonijiet jaddi. Kompromess k, favur. Kontra, astensjonijiet jaddi. Emenda 33, favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 34 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 34 carried mela diatit issa 35 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit imkot nej favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess M, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess N, favur, kontra, astensjonijiet għaddi. Kompromess O, favur, kontra, astensjonijiet għaddi. Kompromess P, favur, kontra, astensjonijiet għaddi Emenda 60 dawk favur kontra astensjonijiet. Eh, ta' di maħer namlu verifika xorta. Every voted. Indeed, it was carried. Uh, 61 in favor. Mela 60, favur kontra astensjonijiet Maddiċ. 62 dawk favur kontra astensjonijiet Naħseb li maddiċ ma ħjar namlu verifika. Nvotajtu, fadal wieħed, nala l-votazzjoni, mela din maddiċ ħak minnu. 63 favur, kontra assessjonijiet għaddiet. 64 dawk favur, kontra assessjonijiet maddiċ. 65 favur, kontra assessjonijiet maddiċ. 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ah, Għajja namlu verifika. Imma naħseb li għaddiet. Mela, kħat vota jiva kelli raġun. 17 favur, 15 kontra. Mela, kompromiss kju. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Imko seba favur kontra assessjonijiet matiċ. Tnejn dawk favur kontra assessjonijiet. Ejja għamlu verifika. Mela dina taqqa għalix n-voti eh, ġew 16 favur 16 kontra. 70 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 71 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astenzjonijiet. Jena mlu verifika fuq 72. Għati vota, t-sini maluqa. Taqa. għax 16, 16. Emenda 73 dawk favur. kontra, astensjonijiet maddiċ. Tlieta, favur, kontra, ħanam il-verifika ta' tlieta. That's rejected. Uh, 77 in favor. Di maddiċ, jessa 77 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 78 favur, kontra assenzjonijiet maddiċ. Imkot minja favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Issa l-kompromess R favur kontra assenzjonijiet għaddit. 83 favur kontra. Mm, Naqram mħawda jgħan għamlu verifika. Iva għaddit. Imko dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 84 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Mela jen votaw b'mod elettroniku fuq il-tekst kollu kemm kif emendat. Fadalt nej jekat ħadd votaw. Nara il-votazzjoni. Mela 26 favur ħadd kontra ħames astenzjonijiet. U fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva niftaħ il-votazzjoni. Fadal wieħed. Nalaq il-votazzjoni, votazzjoni magħluqa. 25 favur, 3 kontra u żewġ astenzjonijiet. Tajja, Pablo. Grazzi xar, l ewwel net nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Diego għall-għajnuna tiegħu Mafalda mill-uffiċċju tiegħi partikolarment Salvador li kien involut f'dan ir-rapport u segretarjat li għamel biċċa xogħol tajba u ovvjament li shadow rapporters li kien verament pjaċir li ħdimt magħhom eh, Marino, Sofi, Jurgen, u oħrajn. Jiena nipproponi li fil-plenarja nivvutaw e, biex nirflettu l-pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi ħafna. Mela, bħal rapporti l-oħra dan ħajmu qudiem il-plenarja eh, b'mod e, automatiku ma nix għalfej nivvutaw fuq in-negozjati. u aħna nissuspendijaw le l-vota ħari skont xinkunu deċidejna f'dak l-istadju. Issa nistaw naddu għal xi ħaġa oħra. Issa għandna votazzjoni oħra fuq l-opinjonijiet tal-Awtorità Bankarja. Nisken fuq il-kwittanza hawnhekk. Mela, il-kompromess A, lesti? L-ewwel ajopa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 2 dawk favur kontra et nara li għonaqra konfuzjoni. Et nivvutaw fuq l-emenda 2. Għaxaw għonaqra wisq eċitament fil-kamra. Fuq li għajopa. Signor President, tista tajdinna fuq li ma wieħed minn dawn tliet opinjonijiet, iva jiena qed. Ejn ikkalmaw naqra, ejn kutaw ftit, aħna qed nivvutaw fuq IOPA. Qed nivvutaw fuq l-IOPA, il-kwitanza tal-IOPA, l-assigurazzjoni, l-Aġenzija tal-Assigurazzjoni. Iġbir mux daqsek faċi uħet jara fl-imija. Kolħat għandu għajopa? Għax kena ċertu konfuzjoni u ma konniex ċerti forsi kontu għetħarsu lej lista ħażina, ejja nerġgħu nibdew. Ejja nerġgħu nibdew mill-bidu. Mela qed nitkellmu dwar il-kompromess A dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa emenda 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-kompromess beċe favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 5 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda disa, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess E, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, issa nistanu votaw fuq it-tekst kollu kemm kif ġie emendati għanam dan b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota fadal wieħed ħanalaq il-votazzjoni 24 favur, 3 astenzjonijiet ħadd kontra. Grazzi ħafna. Mela, issa ngħaddi għall awtorità tas-swieq eżma kompromess A, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess B, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. tekst oriġinali l-paragrafu 3, favur kontra astensjonijiet għaddit, il-kompromess C, favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess D, favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 5, favur kontra astensjonijiet maddiċ, tekst oriġinali paragrafu 6, favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess E, favur kontra astensjonijiet għaddit, Paragrafu, anzi, emenda disa favur kontra astensjoniet maddiċ. Kompromess F favur kontra astensjoniet għaddit. Issa nivvutaw namlu l-ħarvot, il-vot eh, elettroniku fuq il-tekst kollu kemmu. fadal xitnejn, wieħed, xibutaw, le, lesti, 24 favur, 3 astensjonijiet ħat kontra. Issa naddu għal EBA eh, l-autorizza Ewropea tal-Banek. Mela kompromess A daw favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-paragrafu 3, tekst oriġinali, favur kontra astensjoniet għaddiet, kompromess ċe, favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 5, favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 6, favur kontra astensjoniet maddiċ. Kompromess D, favur kontra astensjoniet għaddiet. Emenda 10, favur kontra astensjoniet maddiċ Kompromess E favur kontra astazzjoniet għaddiet. U l-aħħar vot namluħ mod elettroniku għal darbohra. Nejn favur ħadd kontra tlet astensjonijiet. Tajab wisq. Irrit infakkarkom l ewwel net li għanna votazzjoni mbagħad mod konġunt mal-Kumitat Libe E, fin-nofsija żewġ solari aktar fuq minn hawn, tinsewx il-karti tagħkom u l-laqni miss ta' dan il-kumitat u nhar it-tnejn fis-seba' u nofs. U il-votazzjoni konġunta mal-Komitat Libe fil-erba e tnejn fil-nofsija, un bat fi Strasburgu nar it-tnejn għanna laqa fil-7 nofsa fil-axija. Grazie ħafna. U grazzi tal-li entuna f'dawn il-votazzjoni diffiċli.